Tenemos muy poco tiempo y el tiempo está eh, repartido totalmente. Mela diġa għassamna il-żmien, il-ħin għal-mistoqsijiet. Eh, l-ewwel net kollegi aħna qegħdin hawnhekk biex nibdaw ismiħ ta' Sinjura Damanaki. Kandidata għal posta kommissarju għal sajt u Polizija Marit politika marittima skont il-regolament. Jiena nixtieq nil-aħħa l net se jkunaw eh, membri tal-Parlament tal-Kumitat Trasporti u anki tal-Kumitat tal-Sajt. E, aħna qegħdin fuq web streaming fuq is-sit il-website tal-Parlament u se jibqa' disponibbli fuq dan il-website anki wara peress li segreterija tatkom spiegazzjonijiet fid-dettal fuq kif sen meċu dan ismiħ e, eh, intkom kolla tafu xinu ma regoli. Anki l-komissarju ehm, nominat għal daqstant minix sen repetijom Pero sen kun rigoruza ħafna fuq iż-żmien. Qabel il-miliet, is-Sinjura Demanaki kienet ġabat itinna il-tweġibit tagħha bil-miktub. Dawn il-tweġibit ġew imqasmin lill-membri tal-Parlament kollha fil-lingwi kollha, però qabel ma nagħti il-mikrofonu lil eh, kandidata u lil membri tal-Parlament se nitkellem se nagħmel prezentazzjoni ta' Sinjura Demanaki. il-kwestjonarju ta' ftit wis żmien biex nitkellmu biex il-komissarju kun jistgħu jitkellmu biżejjed. U l-komitat tal-sajt iddeċidew li konċentraw fuq ħames mistoqsijiet preċiżi fuq l-impenni tal-Kummissarju mal-Parlament Ewropew l-iktar. U l-mistoqsijiet u tweġibiet li rċevejna u ma daċċajn vagi u ma jorux impenn rida biex tiħu impenn eh, biex trispondi għal mistoqsijiet. Għal dastan taħna daċċajn wahda deluzi, dizappuntati. il-kwestjoni ta' li sadaħ kittant daħal fis trattat tal-Lisbona għal daqstant jena nistiden il-komissarju ta' ti risposti iktar preċizi biex nkun nistaw nevalwaw il-grat ta' impen taħħa u l-preparazzjoni anki fuq l-informazzjonijiet informazzjoni li għanda taħti l-parlament jekk dana jiġri jekk il-proposti jiġrux flimkien mal-konsil Għal daqstant jena nishtiq nkun naf jekk se nkun aħniex se nkunu rappreżentati fuq l-istess livell tal-rappreżentanti tal-Kunsillu dan huwa dak illi nixtieq illi jiġri. U dan ukoll grazzi għal intervenzjoni tal-Sinjura Damanaki uh, wara il-Trattat tal-Lisbona. Il-deputati prezenti se jisaqsu kanki mistoqsijiet fuq il-politika eh, komuni ta' sajt u naddi direttament biex natuk il-mikrofonu għal biex tamel il-prezentazzjoni introduttiva tijak. Mux iktar minn 10 minuti. Grazzi, President. President Fraga, membri onorevoli, għal jewa unur gbir li nkun qiegħed qudiem il-Parlament Ewropew bħala kummissarju nominat. Dan din dan huwa mument oli fil-ħajja ta' kull kandidat jew ta' kull membru tal-Parlament bħali li għal ħafna eh, snin jiena kont fil-Parlament Nazzjonali. <coughs> U jiena kelli ħafna x'naqsam mal-Ewropa, jien għandi konvinzjonijiet profondi għax uh, għandi karriera uh, twila li ma kinitx dejjem faċli. L-Ewropa kella politika qawwija fuq is-sajt u ila snin b'din il-politika u u nizviluppaw b'mod koerenti u sostenibli din il-politika marittima. Jiena kuntenta li fi trattata l-ġdid ta' Lisbona il-sajt daħal taħt il-kodeċizjoni u għal darba oħra il-Parlament Ewropew għandu ruol akbar. Issa għanna bazi solida biex nibazaw ruħna fuqa. Grazzi u koll għal xogħol li għamlu il-kummissarji ta' qabilna, inklusi Sur Borġ. Aħna nistaw morru aħjar. E eh, permettu li nadi għal sajt. U issa se nitkellem bl-Ingliż għax għandi bżonn nuża klim tekniku mela l-ewwel fuq il-sajt Reforma ta' CFP hija importanti u naturalment se tkun eh, punt ta' attenzjoni ċentrali ta' għaj. meta n-is iktar minn 400 kontribuzzjoni li rċevejt il-konsultazzjoni pubblika fuq il-Green Paper irnexxila tiġbor sensiela ta' opinjonijiet mill-partit interessati u mill-pubbliku. Jiena din il-konsultazzjoni se noħodha bis-serjetà kif ukoll anki l-opinjonijiet tagħkom tal-kumitat eh, wasal il-moment biex nieħdu deċiżjonijiet u nimplementawhom. Jien għandi erba eh, eh, kelmiet importanti x'nitkellem fuqhom. L-ewwel waħda hija s-sostenibilità, din hija importanti għal proposta tiegħi futura lejk, lejkom u lejn il-Kunsill. Sostenibilità ambientali, ekonomika u soċjali Jiena nammen li nistgħu nsibu sintesi u bilanċ bejn it-tlet sostenibilitajiet u naħdmu f'armonija mhux biss fi żmien it-twil imma anki hawnhekk u issa. Nistgħu naqbdu inqas u naqlaw iktar flus. E, nistgħu naffaċċaw il- kapaċità zejda tal-flotot tagħna biex namlu Eh, mod illi il-sajt ikun iktar ta' profit fl-istess ħin, irridu niproteġġu il-sajt ta' skala, zaħira eh, kontra effetti negativi. Eh, għal e, zoni kostali tagħna e, sajt huwa sikurtà, sikurezza, kultura u anki storja huwa mod ta' kif wieħed jgħix ħajja bħafna diffikultajiet illi jena eh, nafhom sow minn mindu twilit eh, f'ġo villaċ tas-sajt. Eh, aħna nistgħu ngħidu illi s-sajt sostenibli biss jista' jagħti sostentament lil sajid l-familji tagħhom. E, irridu namlu ġestjoni e, raġunata u nizviluppaw l-akwakultura ilja e, e favur l-ambjent. Nistaw naffaċċaw il-pratika li ma tamilx sens ta, tarrimi u nistaw u għanna bżon ninvestu fil-kwalità, fil-, -kwalità, fil prodotti friski u fil-fatri namlu tikketti biex natu ikel tajjeb għal familji Ewropej. It-tini kelma importanti għalija eh, ewlenija hija eh, irresponsabilità demokratika. Eh, għal imsiħba kollha tas settur. Il-politika tal-sajt hija politika komuni, imma jiena naħseb li nistaw dawn nikspuha mingħajr ma nieħdu deċiżjoni dettaljati fuq livelli oljin politiċi. Hemm bżonn nafaċċaw l-possibilità li nagħmlu deċentralizzazzjoni u reġjonalizzazzjoni tal-politika tagħna. Il-possibilità li nagħmlu involviment attiv tal-partit interessati waqt li fl-istess ħin nirrispettaw it-trattati. It-tielet kelma Eh, għalija hija il-dimensjoni globali. Eh, hemm bżonn eh, nirriformawha din il-kelma biex tkun xirqa għal 21 sekolu, sekolu 21. U xirqa li ngħidu li il-ftejmiet ta' sħubija għandhom bżon e, waslu għal riżultati aħjar. Fl-istess ħin e, jistaw iġibu vantaġġ ta' zvilupp għal pajjiżi msieħba Ehm, meta niġu għal sostenibilità tar risorsi billi noħolqu impiegi ġodda u nibnu eh, l-industrija li jiġu mis-sajt u nirrispettaw anki drittijiet demokratiċi u drittijiet tal-bniedem. Dawn huma oqsma li l-Parlament fihom għandu esperjenza il-trattat tal-Lisbona mm, bil-fat li il-Kunsillu l-Parlament issa u mandaqs jitlob li kunem tibdila kwalitativa. Jina naqbel, <coughs> naturalment. Però dina miex kwistjoni li tiddependi mir responsabilità tiegħi biss. <coughs> din hija kwestjoni trasversali, orizzontali, e li tirrigwarda il-Kummissjoni kollha kemm u l-Kunsill kollu kemm hu. Jiena nista' ngħid illi uh, jiena uh, nħares l-qudiem biex Eh, ikolna ners u lejn l-aħjar risposta fil-ftejim tal-qafas il-ġdid. L-aħħar <coughs> kelma, u mux l-inqas, hija dik tal-compliance, tal-konformità. Eh, il-kredibilità tal-politika tagħna hija importanti u għandha bżonn ta' garanziji għal Eh, konformità u għal eh, kompetizzjoni iktar ġusta mal-pajizi ġirin tagħna. Jiena eh, hemm bżonn nikkooperaw mal-Istati membri biex nilħu l-monitoraġġ tal-industrija u nibblokkaw l-importazzjoni tal-prodotti tal tas-sajt IUU. Issa nixtieq nitkellem fuq kwistjonijiet marittimi. Il-Blue Book kellu l-appoġġ u l-impuls mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Għal daqstant issa wasal il-mument biex nimxu l-qudiem u nfittxu sinerġiji fi setturi differenti. Hemżon nimxu l-qoddim bil-kunċett ta' ġestjoni eh, tal-baċir, tal-bahar integrat biex nkunu nistaw natu l-reġuni eh, principali tal-bahar soluzzjonijiet apposta kif qal ukoll il-President Barroso fil-linji gwida politiċi Jiena peress li ġejja minn gżira li għandha tradizjoni kbira marittima mill-antikità, mill-ċiviltà ta' Minos, jiena gburija li nista' nikkontribwixxi għat kabbir blu fl-Ewropa. Nistgħu nifukaw fuq l-opportunitajiet tal-tkabbir blu, eh, pjanifikazzjoni spazjali marittima innovattiva tista' tiftaħ il-potenzjal ta' risorsi marittimi mhux sfruttati għal enerġija alternativa, it-trasport b'karbonju baxx, il-networks tal-enerġija trans-Ewropew, teknoloġiji blu, il-toroq eh, tal-bahar, il-tbahir, eh, eh, il-turizmu tal-kosta, dawn kollha jistgħu jkunu perspettivi ġodda. Il-kreazzjoni ta' il-ħolqien ta' impiegi blu hija t-tieni punt, it-tielet huwa s-sikurtà għaċ-ċittadini għas sajtu għat-trasport. L-iżvilupp ta' sistema ta' sorveljanza marittima integrata ġdida hija sfida lejn l-ispazju marittim Ewropew mingħajr frontieri. Ir-raba punt tisħiħ tal-ekonomija tal-arfien. Grazzi għal riċerka marittima Ewropea aħna nistgħu nikkontribwixxu għal da billi nwaqfu u jkollna eh, tħaddim tajjeb ta' Emodnet integrat, Emodnet ifisser European Maritime Observation Data Network. U anki Mar Atlas u dan jfisser il-European Atlas for Seas. Jekk iġi approvata bħala kummissarju għall affarijiet marittimi u għas-sajt, jiena se nibda naħdem mill-ewwel biex e, e, e, nagħmel differenza reali u pożittiva għal dawk illi kuljum jiddependu mis-sajt u anke għall-ambjent kostali. Jiena nkun onorata ħafna illi nagħmel il-parti tiegħi billi nfassal dawn il-politiċi Eh, dawn il-linji politiċi fl-imkien ma'kom bisħupija reali biex nkunu nistaw nagħtu l sajt u l komunità marittimi tagħna futur viabli. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju nominata. Issa niġu għall lower round ta' mistoqsijiet li nibdew bil-koordinaturi għal żewġ minuti u nibdew bis-suranti noro komissarju nilqak fil-kumitat. Jiena tkellimt fuq, inti tkellimt fuq, għamilt referenza għal ċerti punti u nishtiq namil xi mistoqsijiet. Dan huwa moment importanti li qed ngħixu għax hija l-ewwel darba Eh, illi il-komitat eh, ta' sajt se jkollar war importanti bil-kodeċizjoni, nittama li nkun nista' nikollaboraw miegħek aħjar. Taf illi aħna qegħdin naħdmu fuq il-Green Paper u jiena eh, nittama illi inti tkun tista' taħdem il-bidu net u anki għal meta joħroġ il-white paper ah, bħala momenti ta' tweġibiet. Fuq ir-reġjonalizzazzjoni li titkellimt fuq, aħna kollha nixtiequ nifmu eh, x'inhu ma l-idea tiegħek fuq il-possibbli koeżistenza tal-politika komuni tal-sajt mar-reġjonalizzazzjoni. Kif jistgħu jgħixu flimkien is-CFP mar-reġjonalizzazzjoni. U inti tkellimt u koll fuq il-kwestjoni ta' tikettjar u jiena kontent biħda, pero inti taf kemm indumu biex nwet u ħaġa bħal din, inti għandek idea ta' kem se biex noħorqu b'dan din il-proċess? Sinjura Demanaki għal 3 minuti. Grazzi, President. Grazzi għal Sur Antinori għal mistoqsija tiegħu. Din il-kwestjonijiet huma jinteressawna b'mod partikolari, jena diġa li aħna għanna erba mit reazzjoni minnaħa tal-partit interessati u minnaħa tal-pubbliku fuq il-Green Paper. Ħafna minn dawn il-kontribuzzjonijiet Eh, jitkellmu fuq il-deċentralizzazzjoni, hemm pożizzjonijiet differenti eh, fuq xanna infisru b'dan il-bdin il-kelma. Nixtieq ngħid mill-bidu netti li fuq dak li għandu x'qasam ma' deċentralizzazzjoni, jiena ma nagħmilx referenza għal rinazzjonalizzazzjoni tal-politika tas-sajf. Il-politika tas-sajf hija komuni kif issa u tibqa' hekk. Però aħna nagħmlu referenza għal attività biex niddefinixxu liema awtoritajiet u nistgħu naraw di flimkien eh, kollaborazzjoni. Inkunu nistgħu naraw fuq liema livell nistgħu ninvestu eh, liema awtorità se jkollha iktar setatu flimkien hemm bżonn nitkellmu fuq il-network. Seridu naraw livelli biex inkunu nistaw namlu deċentralizzazzjoni, ma kifat dejjem brispet eh, sħiħ ta' trattat ta' Lisbona. U naturalment dana huwa l-ewwel responsabilità tiegħi E, Umbat nistaw naraw blima forma nistaw nimxu e, kif nistaw namlu b'mod illi il-partijiet kolla interessati jiġu involuti. Lan kifat u għali konna soluzzjonijiet xerqa speċifiċi għal kull baċir u għal kull reġun mm, marittimu. U jena disponibli biex nidiskuti ma'kom u nidiskuti fuq lima livelli, fuq lima punti em da din delega ta' setat. Fuq dak li għandu xasam għal tikettjar. Eh, huwa importanti illi ikolna kompetizzjoni xirqa bejn il-sajjida Tana u l-industrija. Ikunu fej ikunu fil-Greċja, fil italja jrid ikun hemm kompetizzjoni ġusta biex ma noħolqux kondizjonijiet ta' kompetizzjoni distorta eh, f'ċerti setturi. Grazzi. Grazzi, signora Damanaki. Sorantino Ro, tistaqsi mistoqsija komplementari le, mela naddu għal koordinatur Limis, il e Signora Rodust mill-Grupp Soċjalista. Inti għandek żewġ minuti a dispozizjon. Grazzi, President. Sinjura Demana kien ixtieq nilqak dal-ħodu u jiena kontenta ħafna li għandi opportunità nitkellem miegħek għal raġuni li se ngħid. Għal ħafna snin inti kont membru tal-Parlament, u meta wieħed is il-background tiegħek inti taf x'inhu l-problemi illi hemm bejn il-membri tal-Parlament minnaħa u l-Ministri u l-membri tal-Kabinett minnaħa l-oħra. Ħafna drabi aħna nippruvaw noħolqu kollaborazzjoni pożittiva, però mhix ħaġa faċli. Għal daqstant eh, jiena nassumi li meta wieħed is l-esperjenza tiegħek ħatkun eh, iktar e ikollok atteġġament iktar pozittiv għal problemi tagħna. Nixtieq nitkellem fuq ir-riforma tal-riforma tal-politika tal-bidja u tal-sajt. U dawn però jgħumu ħafna flus iridu nagħmlu riforma deċenti biex niżguraw il-konsegwenzi eh, soċjali eh, eh, ikollom impatt pożittiv Eh, anki l-politika tal-libħra dawn umu l-flus u jena rrit nkun zgur li eh, dan għajsir għax għandu bżonni konna ibħra eh, indaf għax inkella ma nkunux stawla għasnumu fil-bahar. Għadura, inti kif se te konvenċi l-kollegi fil kommissjoni fil-Kunsill li jista' jkollna riforma ta' suċess flimkien ma' politika sostenibli għall-ibħra, pero għandu wasal riżultati. element ewlini eh, kif najt jien with a little help from my friends. U għavju li għanna bżon ta' fondi U eh, jina nirigrazzja kollega li tkellmet fuq din il-kwistjoni. Il-perspettivi ġodda, il-perspettivi finanzjarja snin li ġejjin, għanna infasluhom kollaborazzjoni biex nkunu nafu li kunem struttura ekonomika solida. Eh, jista naslu għal riżultati tajbin jekk nibbażaw ruħna fuq fondi tajba u nisfruttawhom b'mod tajjeb għal daqstant ridu ninsistu fuq l-ewwel net fuq il-fatt li għanna bżon ta' finanzi separati għal politika tal-bahar. U ma nistax jiena niħu l-fondi mis-sajt għal politika ta' marittima, inti taf illi għanna bizzejed biex nużaw anki fis settur marittimu, pero għanna bżon ta' fondi separati U dan huwa l-ewwel element ta' tweġiba minn naħa tiegħi. Mbagħad il-kwistjonijiet l-oħra li semmejt. Aħna eh, se nippruvaw mm, niksbu fondi b'kollaborazzjoni ma' direzzjoni oħrajn. Per eżempju, DG Research il-komissarju li għandu dan il-portafol dina kellimt miegħu u nistgħu nippreparaw programmi għal riċerka fil-ebħra fl-oċeani. Diġa għet qed nitkellmu fuq tliet programmi u wieħed fuq li għandhom x'jaqsmu ma' riċerka fl-oċeani programmi li mhux se jkunu finanzjati mill-budget tagħna ma mill-budget ġenerali jew inkella mill-bilanċ tar-riċerka f'dan il-każ. <clears throat> Għal daqstant għawnek nħejju finanzjament ta' 10 miljoni ta' euro għall-artiku, anki fl-imkien ma' diġi trasporti għanna <clears throat> punti komuni fil-settur ehm, eh, eh, marittimu anki oħrajn. Eh, però nixtieq nisħafu dan il-punt. Hemm bżonn nisfruttaw aħjar anki il-fondi tagħna kif intkom tafu aħna għandna il-fond tal-sajt Ewropew u ma tagħna strument ieħor ċoe l-ewwel font se jiġi eh, eh, distribwit fuq ħames assi eh, fuq il-raba ass pilastru li huwa l-iżvilupp sostenibbli se nagħti preċedenza. Il-fondi li għandna irridu nużawhom anke jekk huma limitati biex inkunu nistgħu niksbu il-massimu tar-riżultati meta wieħed is l-għanijiet tagħna. Tixtieq tagħmel follow-up għandi mistoqsija oħra. Fil-fat, l-ewwel jiena għamilt żball, jiena tkellimt fuq il-politika <laughs> eh, eh, eh, politika komuni tal-bidja marit najt jena kol politika tas-sajt. Grazzi, sen għaddu għassur Gala Her, koordinatur tal-ALDE. Grazie. Mishte nifraħ lil eh, komissarju nominat fuq eh, il-nomina taħħa. Ija użat il-kelma sħubija partnership illi hija eh, neċessarja jistax fi fit-trattat tal-Lisbona is-sħubija hija dejjem iktar importanti l-Kumitat u l-Kummissjoni għandha tiġi mismuha u għamnek u ħafna esperienza li se tkun utli għalik, inti tkellimt fuq il-bazi solida, inti eh, tkellimt so fuq il-predeċessur tijak, il-sur Borċ, illi kien ħabib ta' dan il-komitat u it-trattat ta' il-ruol ta' deċizjonali li l-komitat bil-kod deċizjoni. Nishtiqek ta' dinna kif tara li tliet istituzzjoni jistgħu jaħdmu flimkien bit-Trattat ta' Lisbona. U anki settur importanti li inti għamilt referenza li huwa settur tas sajt Nixtieq nixbet li l-attenzjoni tiegħek fuq il-fatt li negozjati li waqfu qabel il-miliet nishtiq nishtiq tifoka b'mod serju illi fuq il-makku ma kienx hemm ftehim u li huma ma jistawx jideterminaw dawn il-ħażniet. Mżon bżonn ikun hemm sħubija eh, speċjalment fuq il ħazniet fuq iż-żewġ naħat tal-ibħra u fuq il-kwistjoni ta' Norveġa u importanti ħafna għal pelagiku mux għal dissena sena ma' anki fil-futur illi inti ħad tiġi involuta b'approċċ hands-on Nishtiq nirringrazzja l-kollegi. Eh. Eh, nishtiq nirrepeti dak li għad fil-passat, jiena kont membru tal-parlament fħajti kollha u l-da dastant nifhem kemm huwa importanti u kemm huwa diffiċli illi il-membri tal-parlament jgħagġiċu mod politiku u eh, qawwi fl eżekutif jekk il-Kummissjoni nistgħu nkonsidraw bħala ezekutif, jiena nittama illi inkompli fil- fil-mod li jina sissa użajt li inħares lejn il-problemi mill-lenti tal-parlament di għanda tkun subija bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsil u għanna nsibu laħjar soluzzjonijiet tal ftejim għafas ġdid fu il-mistoqsija ta' Sur Gallagher. najt illi Hija koincidenza pozittiva li il-Komissjoni nidiet negozjati ma' Norveġa. Diġi mar qed tibda negozjati ma' Norveġa l-lum. Il-negozjati eh, ġew imtemma, ġew interrotti, miex ħaġa faċli, eh, Norveġa hija pajis kbir u pajis eh, ġirien u l-Kummissjoni interessanti Eh, fi relazzjonijiet ma dan il-pajis, mux biss għal eh, għax sajt imman kja raġunijiet marittimi u għal enerġija, għal passaċ, eh, kwestjoni ta' relazzjonijiet tajbin li dun rispettaw. ħagħa tajba li reġaw daw dawn il-negozjati, daw ġew interrotti, imma għal raġunijiet li tkellem fuqhom il-membru onorevoli kien hemm eh, noqas taftejn fuq distribuzzjoni tal-drittijiet tal-sajt għax il-ħażnit pelagiċi eh, edin jers u lejn il-tramuntana mux biss imħabba tibdil klimatik ma raġunijiet oħrajn. Għal daqstant waħda ma raġunijiet ewlenin ma kif sensibu l-aħjar soluzzjoni. Pol soluzzjoni li tkun tajba l-kulħat Norveġa u għapajis u għanna nifmu kemmu importanti il relazzjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea. U f'dawk il kazit fejn pjanifikazzjoni multianwali, in-Norveġa tixtieq tiġi involuta meta niġu għal l-fissar tal-kwoti. U importanti għal daqstant nilħu ftejm il- pajizi ġirin għandhom ikunu dialogu kostanti ma' l-Unjoni Ewropea, importanti li kunem dan dan il-ftajim. Jena nittama li il-ftajim li nittamaw li nilħu se jkun l-ħjar eh, ftajim li se kopri l-kwoti u anki l-problemi anki oħrajn li għanna mal-gżejjer. Esso, eh, Galahar jista' għamil follow-up għal-minuta? Grazie, komissarju l-80% tal-bastimenti f'pajjiżi huma inqas minn 15 metru. Ifisser li għandna sajt ta' skala żgħira u għandna il-gżejjer kostali li huma importanti ħafna għal-komunità m'hemmx sorsi alternativi f'dawn iż-żoni. Għal daqstant nistaqsi l-Kummissjoni tajdinna jekk u għat li tagħmel revizjoni tal-politika komuni tas-sajt ekkux eh, introduzzjoni ta' eżenzjonijiet ċari għal eh, sajt onshore u għal bastimenti zar u eh, din il-sajt kella rol importanti, inti kellek rol importanti f'dawn naħar snin u inti nishtieni ringrazzjak għal fat ta' dawn il-komitati konsulenti għandhom jiġu isiru formali għandhom għandhom isiru eh, rikonosciuti formalment. Għal minuta risposta. Sur Gallagher tkellem fuq kwestjonijiet importanti. Jiena ngħid li dana ma japplikax biss għall-Skozja. Hemm pajjiżi oħrajn fejn bosta mill-bastimenti u mażar 80% tal-flotta ta' sajt tal-Unjoni Ewropea huma bastimenti li huma eżar minn 12 metru għal daqstant anki dan jiġi taħt il-sajt ta' skala baxa. Nabżon ta' politika speċjali għalda. Ma nistax idħol fi dettal issa, nista' forsi iktar tard fi diskussjoni ma se jkollna politika separata għal bastimenti zaru. Dina kwestjoni importanti li se jkollna nidiskutu meta nitkellmu fuq ir-riforma tal-CFP li u Dimna. Ma naħsibx li huwa possibbli li nsibu laħjar aħjar soluzzjonijiet possibbli biex nkunu nistaw nikkooperaw fuq kwestjoni da' sekk importanti. Grazzi fil-mistoqsija komplementari ma nix natu mistoqsija ġdid. Fil-mistoqsija komplementari ma nix natu mistoqsija ġdida. E signora Levin għal żewġ minuti. <coughs> Koordinatriċi tal-grupp tal-ħodor, ningrazzjak ħafna sinjura Damanaki u nifraħlek għal-fat li inti ġejt nominata għal dan ix-xoltant importanti. Nixtieq ngħidlek li 77% tal-pjaneta e- e- e- fi għal-bahar. U ovvjament dan huwa suġġett importanti ħafna ħabba l-ekosistemi li minnhom niddependu anki għal fatt li dawn jassorbu l carbon dioxide. Il-fatt li hemm with side nafu li fi 50 sena naqsu b-90% u aħna l-Unjoni Ewropea peress li nistadu ħafna għanna ħafna responsabilta f'din il-nuqqas ta' stabilita ta' sistema eh, eh, tal-ekosistemi. Sinjura, is-sussidli ġabu dak li ġabu di situazzjoni ta' bħalissa. Inti kif tara li wieħed jista' jinnaqqas tal-sajt eh, sabiex inkonna iktar bilanċ ta' tar-risorsi. Inti tqabel mal-fatt li jitħlu kriterji ambientali u soċjali biex li jiġi deċiż li ma jkunu dawk il bċeċ tal-bahar li kolom id-dritt li stadu u naraw eh, dak li huwa selettività l-inqas impatt fuq il-qiegħ tal-ibħra u anki dawk li kollhom il-compliance. Taħseb li dawn huma fatturi li għandhom jiddeċiedu min jew lej jistat il- inti taħseb li tista' tagħmel dawn il-kriterja jew tħalli s-suq isib postu f'dan is-settur, grazzi. Signor Damanaki. Grazzi għal mistoqsija. Sinjura Levin, jena naqbel kompletament mal-fatti li għadek kem tajt. Inti il-sajt zejjet huwa veru, sajt sfrenat għanna il-provi xjentifiċi fidejna li jinti semmejt u rridu naraw kif se nużaw din dawn il-provi u nittrattawhom. 40% ta' popolazzjoni tal-Unjoni tgħix fuq iż-żoni tal-kosta. Għalhekk hemm bżonn nagħmlu l-almutana sabiex il-nies tal-Ewropa, l-Ewropej jkunu jistgħu jirrispondu moċċ-ċira għal dan il-bdil hemm bżonn li nersqu kemm jista' jkun lejn il-sostenibilità naraw imma li ovvjament ma jintlaqtux ħażin in-nies li huma inqas jistgħu għalhekk il-politika tal-Unjoni trid tirregola b'tali mod li aħna nkunu nistgħu nilħu sostenibilità. Hemm bżonn li naraw li il-ħut sabiex wieħed ikun jista' jistadu jkun jeżisti. Ikun hemm ħud biżejjed għas-sajt. U nipproteġu fl-istess mod in-nies li jgħixu fil-żoni tal-kosta. Inti tajċi idejat mela il-funding hemm bżonn ikun iktar jimxi b'mod iktar selettiv. Naraw eżattament min għandu bżonn jirċivi l-flus. Per eżempju, kif għamilna fil-passat ma rridux naraw li natu l-flus biex jimbnu bċejjeċ tal-bahar ġodda imma rridu nimodernizzaw il-flotta tas sajtana tagħna naraw li dawn ikollhom l-istrumenti xirqa. l-apparat biex il dan il-selective fishing jikun jista' jsir u bekk u wkoll id-discards. Din hawnhekk huwa punt ewlieni biex insolvu l-problemi. Hemm bżonn għalhekk naraw li mumma dawk il-ptejx tal-baħar tas-sajt li jistgħu jiġu modernizzati. Eżempju ieħor. Jekk is-sajjieda jirrispettaw ir-regoli, mela hemm bżonn li nippremjawhom naqbel fuq dan il-punt miegħek. Għal daqstant, reġjonalizzazzjoni u di ċentralizzazzjoni huma mhumiex klim firħa. Hemm bżonn naraw eżattament x'qed jiġri fil-postijiet fejn hemm ħafna sajt. Anki eh, kontrolli ta' regolamenti anki tal-IUU. Grazzi ħafna. Bill, I would like you to elaborate a little bit on your, your ideas on nixtieq nelarabora ftit fuq l ideat li qed inti. Sissa nistgħu ngħidu li għandna iktar minn 50% ta' overfishing. Għalhekk kif taħseb li nistgħu nsibu kaptu tal-problema? Nistgħu nużaw forsi kriterji ta' sostenibilità għall-ambjent f'dan il-proċess? Malak jum minut. Sinjura, fidek biex t-rispondi. Nishtiq nejt li l-istrumenti li il-modi li użajna qabel, per eżempju l-scrapping, ma marħaqniex riżultati pozittivi bihom. Għalek hemm bżonn irridu imbidlu il-mod ta' kif naġixxu. Hemm bżonn eh, naraw li l-fondi morru verament għant min għandu bżonnom li l-fondi jkun isir mod selettiv li konna u kol is-sostenibilità. naraw u kol li inraznu l-sforzi tas sajt. Il-kwoti u kol edinem biex kunem inqas discards, inqas hela l-edeja hija li nipproteġu u naraw li jkun hemm sostenibilità. Issa għandna su Grobaċik. Grazzi ħafna. Sinjura Komissarju nominata, fl-isfond ta' dak li għadek kem spiegajt għal dik dak li huwa segmentation tal-politika tal-quotas u anki l-manager tal-ħazniet, nishti insaqsiki. Bil-politika li kella l-Unjoni sissa u anki fl-isfond tal-fatt li il-sistema tal-kwoti ma ħadmitx kif suppost. Anki kif għalis il-Kummissarju Borg din titneħħa, inti taqbel li titneħħa s-sistema tal-kwoti u forsi nsibu mezzi oħra per eżempju segmentation tal-bċejjeċ tal-bahar tal li, li jistadu u meta inti rispondejt dwar il-bahar il tal-Baltiku, nixtieq insaqsik il-sajt pelagiku speċjalment is-sajt industrijali mhux ġifri għal-ħut li jiġi smat, Inti se trattom dawn il-kwistjonijiet għax dawn huma li huma aktar ta' dannu 80% ta' dan it-tip ta' sajt jintuża bħala fixmil, ġifiri jintuża għall-alf. U il-ħut tal-Pangasus li jiġi mill-Vant imbijat eh, aħna nikkun smaħu nikluħ naħseb dan huwa ta' periklu ġifiri inti se trażżan il-ħut industrijali u ta' tispinta il-ħut tal-konsum grazzi. Ο κύριος Βουλευτής έθεσε ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησης. Il-kwistjonijiet li għajem tenti huma fil- fil tal-dibattitu prezenti fuq il-riforma tal-CFP. Inti tkellimt fuq il-fatt li l-kwoti nistaw nis-sostituwom ehm, billi naqsu l-sforz tal-sajt eh, ma nishtiq xina naqbes il- Eh, il-minu kompetenti, imma e nishtiq nirrispondik. Ma nasibx li hemm strument wieħed li jista' jkopri situazzjonijiet kollha tal-opportunitajiet tas sajt kollha fl-Ewropa. Jekk kiku kien hemm waħda bes jew kem wahda li inti tista' tipproponi, jina nista' nizgurak li jina lesna dutta pero jina jiena nkun konvinta jina nista' nizgurak li ili nistudja din il-problema. Imma ma naħsibx li ħaġa sempliċi jew faċli illi wieħed ineħħi l-kwoti u minn flok innaqas eh, l-isforz tas-sajt. Naturalment huwa pożittiv li wieħed inaqqas l-isforz tas-sajt għax bekk inkunu nistgħu naqsu l-rimi eh, u dan huwa żvilupp importanti, però mhix daqshekk sempliċi, daqshekk ċar. Ħan nitkellem iktar speċifikament, jekk ikonna sajt imħallat fi klimieħor, eh, sajt li mhux selettiv eh, li wieħed imur jistata l-iktar minn speċi waħda. Jiena naħseb li wieħed innaqqas l-isforz ta' sajt u għal aħjar mod biex wieħed jitratta din il-problema. Pero jekk aħna eh, ikonna speċi wahda immirata li qed nistadu għaliha, allura irridu nużaw. Eh, dawk l-istrumenti u għalissa se jkonna nżommu il-sistema ta' tax u l-kwoti. Irridu naraw kif nistaw eh, nikombinaw l-istrumenti korra li għanna mliktar mod effiċenti. Jina nifem illi billi naqsu l-isforz ta' sajt fik li miħor dan it-tip ta' ġestjoni e, e, tina soluzzjoni, rridu nikkonsidraw fejn jista' fejn jista' jgħinna da, per fil-Baltiku, aħna nikkooperaw tajjeb ħafna mal e, komitati reġjonali ta', ta konsulenza e, lokali u kienem kazijiet fejn il-DG li eh, se tkun taħt responsabilità tiegħi nittama irra aċċettaw ir-rakkomandazzjonijiet minn dan il-Kunsell Baltiku mhux biss il-rakkomandazzjonijiet xjentifiċi ma anke rakkomandazzjonijiet oħrajn ukoll. Jiena nittama li eh, se nkun nista eh, nibda programm ġdid fi żmien twil fuq il-Baltiku se jkollna programm multianwali fuq dan u dan se jpermettilna mbagħad nanalizzaw l-aħjar azzjoni kwalitativa biex nirsolvu l-problema nsemmejt. Jina favur tal-programmi multianwali għax jgħattu iktar stabilità u kontinuità mux mm, biss għal-sajt eh, tana, ma għad taktal tal-imsiħba tana u għaktar faċli anki għad-diskussjoni fil-Kunsil. U l-Kunsil tal-Baltiku bla dubju se jkun parti mill-proposta tana. Signora Kommissarju, fuq punt li inti tajt risposta bil-miktub, riferejt għas-sistema multi-annuali tal-manager tas-salamun fil-Baltiku imma il-Merluz huwa eh, jalħuta awlenija f'dan il-baħar. Inti qed taħseb għal-sistema ta' manager bl-istess mod għal-Merluz jew inkella inti għamil li eh, tkellimt biss fuq is-salamun. Ġifiri, kif taħsibba fuq il-maniġjar eh, tal-Merluz? Diġà jeżisti programm multi annuali għal Merluz li qed jiġi elaborat aħna dejjem flimkien mal-kunsil nirranġaw u ntejbuh u l-konsultazzjoni dejjem qed issir imma l-programm multi annwali fuq Salamun laqas biss jeżisti hija inizjattiva ġdida hawnhekk għalhekk semmejt lila biss. Grazzi. Issa għal Sur Fejrejra. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kummissarju nominat, inti semmejt ħafna drabi il-fat li l-flotta hija kbira wis u qed li nistaw nistadu inqas u nżidu it-tħul imma nixtieq ngħidlek li fl-istati membri fuq dan l-edejati varjaw il-pajjiżi il-Portugal wara li daħlet fil-Common Fisheries Policy naqqasna l-flotta bi 3 33% u l-bit nizel b-40%. U pajizi oħra bħal Danimarka Renew Unit eh, kabru l-bit u anki Spanja kabru eh, b-10%. Għalek situazzjoni u dan ma nsibux fil-Green Paper dvarja minn min stat membru għal-liħor Għalek, il-tnaqqis tal-kapacità tal-flotta fil-Portugal ma, milx iktar flus. It-ħul ma kienx iktar. L-ispejjes kibru u l-industrija adattat għas-suq fil- l-art tal-krizi senta ilu l-unika ħaġa li kienem l-miżura kienet li jisir l-scrapping. Għalek, inti xbeħsibek tamel biex il-sajjida jolilom ikollom iktar tħul. Il-politika tal-sajt hija waħda komuni u dan il-fatt insibu fit-trattati U ovvjament jiena dan irrit nirrispettaħ. U se nirrispettaħ. Ma dan kollu rridu naraw u nagħmlu sforz biex naraw x'inhija l-qada fil-qada speċifika fl-istati membri u rrid ikonna soluzzjonijiet speċifiċi. Huwa minnu li l-Portugal naqqas il-flotta b'mod drastiku il-medja tal-Unjoni kienet ta' 2% ta' kull sena. Intom fil-Portugal irdupjajtu din ir-rata. Jiena l-istatistiċi fil-Portugal naf x'inhuma rridu naraw x'soluzzjoni tkun l-aħjar għal dan il-pajjiż. Ima soluzzjoni fil- fl-ambitu tal-politika komuni jiena mhux se naqbel ma' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-CFP għax ikonna riżultati li morru li kunu ħażin ma nistgħux l lura fuq dak li diġa qbilna fuqu. Il-statistika kompletament kera li jinti semmejt għal rridu nsemmu li huma bċejjeġ żgħar tal-baħar li huma parti jimformaw parti mill-flotta tal-Portugal Għalhekk irridu nindirizzaw din il-problema. Hemm bżonn ngħinu lis sajjida fil-Portugal biex immodernizzaw l-apparat u il- il- il-bxejja li jużaw. Hemm bżonn naraw kif nikoperaw ukoll ma' DG Development biex per eżempju natu inizjattivi eh, li wieħed ikun hemm eh, jinvesti fi fridges, fi freezers biex il-qabda tkun tista' tiġi maħżuna tajjeb. Jiena naf li l-entitajiet ta' produzzjoni ma jkoprux il-sajjieda u l-produtturi kollha ma jkopru 57% fl-Unjoni għal-Portugal ma nafx eżattament xinija ċifra bl-amment, imma ċifra tal-Unjoni hija 57%. Għalek, irridu naraw kif nindirizzaw il-problemi speċifiċi tal-istati membri. Fl-opinjoni tiegħi, il-kosta tal-Portugal tiffaċċa problemi li faċċjawhom pajjiżi oħra tal-Mediterran, anki pajjiżi li l-Mediterran. Għalek, hemm bżonn li s-sajjida żgħar insalvawhom. Meta nitkellmu fuq il-kontrolli tal-ajuju diġa' hemm eżenzjonijiet għal dawn il-bċejjeċ il iż-żar li ma jridux jirrispettaw kunu konformi mal-ewwel mar-regoli. Sinjura Komissarju, nerġa lura għal mistoqsija tiegħi ġifieri kif se nollu it-dħul Meta se tbiddel l-organizzazzjoni komuni tal-suq fil-risposta bil-miktub inti qed li riforma tissir fl-isfond ta' pakket ġenerali. Dan il-pakket se imur fi stadji differenti il-COM Is-CMO diġà provajna aħna imbidluha fil-passat. Kif se tagħmel dan inti? Iva, huwa minnu li r-riforma tal-COM għal sajt kella xi dowmien ila d-dejja sa aħna naħsbu li jrid ikun hemm CMO ġdida li toħroġ minn CFP riformata. Naħseb li jkun żball li ikonna CMO u nerġgħu nirriforma u meta jkollna riforma ta' CFP ma jkunx jagħmel sens. Għalhekk tajjeb li naraw żatt xejn jiġri bil-politika ġenerali. Ir-riformi se jsiru Imma dawn irridu iwaslu li konna l-aħjar istrumenti għal eh, politika komuni, nefasitza l-kelma komuni għawnek segmentation, l-interessi differenti tal-pajizi differenti, għax dan huwa minnu, dan huwa fatt, il- Eh, l-istrument il gbar li jintużaw għandhom eh, bżonni differenti. Issa nisimaw il-sur Farax. Sinjura, inti jisek taħseb li CFP kella suċċess li kella bazi veru tajba imma għal Renjuni din kienet dizastru. ħafna impigi li eh, madomx jeżistu mħabba il-CM, il-Common Market, u issa għanna flotta Ingliża li tista eh, eh, taqbad biss one fifth ta' dak li kienet taqbad qabel. Issa ġifiri għal kotat tal-ċenil għal livelli verament tal-mistija. Ija biss huwa eh, permess biss li ibit tas li jasal għal seba fil-mija. Dan din hija ta' stmerri, min jismerra u il-sea fil-Renju Unit u anki fil pajzi pal Franza sejjer tajjeb miljun persuna li jieħdu sem fis seangling jiena wieħed minnhom minn dawn nis nies U dawn għas-seangling dawn l-affarijiet kienu sejrin tajjeb. U mbagħad kien hemm l-artiklu 47 il-proposta li nibdew ukoll il-kontrolli anki għal dan il-passatemp ta' seangling. U għal darba l-Parlament Ewropew ħadem tajjeb u qal li hemm bżonn noqogħdu attenti fuq dan. Imma l-Kummissjoni komplit tipprova li taddi tagħha li tgħid li l-Kummissjoni se tkompli li jkollha l-kontrell. Għalhekk jiena nix insaqsik inti għandek l-intenzjoni li dan il-ħames snin li ġejjin li tagħmel kontrolli u regolamenti ġodda anki għal dan il-passatemp ta' Sian Gling. Grazzi. Sinjor Damanakis. jiena nirrispetta dawn il-fatti li għadek kem spiegajt sur farax situazzjoni ta' pajizek imma ma naqbilx li situazzjoni marret għallar minħabba l-politika tal-Unjoni. Il-problemi jeżistu madwar dinja kollha, fil-pajjiżi kollha. U aħna qed nippruvaw nsibulhom tarfhom l-aktar mod xiera. Issa, jekk inti forsi ta' unur u taċċetta li jiena nkun il-kommissarju għal dan is-settur mhux se nħalli li jkun hemm diskriminazzjoni bejn stat pajjiż jew ieħor, jien mhux se nagħmel differenza, mhux se nippermetti li pajjiż imur tajjeb u ieħor imur ħażin. Jiena għal żoni tal-baħar sen kolli l-istess politika. Issa fuq il-passatemp ta' sejangling Nixtieq ngħidlek li mhux qed nippjana li ninkludi sea angling bħala passatem fil-politika li tkopri u kol pajjiżi oħra jina naħseb l-istati membri e, hemm biżejjed regoli jina naħseb li dan e, għandu jkun responsabilità tal-pajjiżi differenti il-riżultati ta' singling imma dejjem ukoll ikunu koperti fil-istatistiċi eh, meta jkun hemm studji xjentifiċi. Ituna eh, il-riżultat biex ituna stampa ta' l speċi tal-ħut kollha u l-andament tagħhom imma mhux se jkun hemm regolamenti fuq dan. Nista' ngħidlek għalhekk ikun mis-sinjura, forsi tkun ħaġa tajba kieku għal darba namlu analiżi cost benefit darba l biex naraw eżattament kif is-sea angling qed jikkontribwixxi lejn l-ekonomiji lokali. Ġifieri nafu kemm eh, xem eh, implikat ma dan il-passatemp nies li jmorru jqogħdu fil-hotels pereżempju il-xiri tal-apparat. Għalek jiena nixtieq li sir analiżi li jsir ukoll impact assessment biex naraw żattament x'kontribut dan il-passatent qed jagħti lill-industrija biex ma jintilifx dan il-passatemp. Għalek jittista sir din analizi cost benefit minuta għandek sinjura biex tirrispondi. Sur farax, jiena nishtiq u kol li ikun hemm analiżi ta' cost benefit għal kull aspett tal-politika tagħna. Naħseb li hawnhekk imbagħtu aħna fil-politika tagħna għax m'għandniex biżejjed informazzjoni dejjem iridu nagħmlu evalwazzjonijiet ta' kull aspett tal-politikana sabiex ikonna provi tajba ta' min jorbot fuqhom. Jiena nixtieq ngħidlek li intom jekk intom taqblu man-nomina tiegħi se jkun hemm analiżi fil-font fuq il-politika in ġenerali imma fuq affarijiet ta' passatemp pereżempju l-Englin jiena noqgħod ftit lura għal dat tip ta' analiżi għax fu jista' jkun li nkun qed nibatu l-messaġġ li jiena rrid li jkun hemm iktar regolamenti fuqhom u jiena ma rridx nagħti din l-impressjoni. Grazzi. L-aħħar mistoqsija għal membri mhux affiljati Sur Le Pen. Sinjura, fil klisqarija tiegħek inti qed tkellimt fuq il-prioritajt biex ikun hemm iktar ekwilibrju fil-flotot. Imma fl-20 ta' Ottubru li għadda kien hemm tariffi eh, ta' dwana anki jekk l-Ewropa timporta 64% il din il-miżura ma taħsibx li kienet qed eh, ħażina il-sajjeda eh, dejjem jaraw eh, iktar regolamenti ma taħsibx li dawn l-industrija tal-sajt artiġjanali edin intuwa daqqa ta' ħarta, mux etnejnua inti taf bħali li s-sajjida imħasba ħafna għal li jiġu importati ħut li jiġu maqbuda b'mod illegali għalhekk il-sajt illegali u l-leċtu kif inti se tiġilidlu? Grazzi. Nirringrazzjak. Nirringrazzjak sur Le Pen għal-mistoqsija tiegħek jiena naf ġifiri l-esperienza tijak anke tal-familja tijak eh, fil-qasam ta' sajt naf li inti u kol t tistat pala passatemp. Ma nixtieqx il-Kummissjoni eh, terfa responsabilta f'dan il-qasam għax huma l-istati membri li huma responsabbli minn dan is-settur. Jiena ma nixtieqx li jsiru regolamenti fuq livell komunitarju, imma bħala Kummissarju ovvjament ikolli responsabilta wkoll li nitratta il-riperkussjoni il-konsekwenzi il il konsegwenzi tal li għandhom kollha li għandhom xaqsmu mas-sajd bċejjex għall baħar kbar, bċejjex għall baħar żgħar, tniġġis sajt illegali ma nistawx inkomplu għaddejjin unkunu preġudikati minn qabel. Jekk ikollok inti xi fuq għal dak li għandu xaqsam ma l-implementazzjoni tal-politika huwa suġġett ma jispiċċaqat u regolament li daħal fis-seħ it-tina iċ-ċans li nużaw sistema bil-punti biex inkunu nistaw nimplementaw ir-regoli. Iġifiri, jekk din is-sistema taħdem, nistaw nkunu ħafna iktar effiċjenti. Dan din, din regolament ta' kontroll ġdid jiġbor fih regolamenti li kellna qabel jisimplifika s-sitwazzjoni u l-ispetturi tagħna verament ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom kif suppost. U fl-istess ħin jippremja dawk li jkunu qed ikun jirrispettaw ir-regolamenti naħseb li hija biċċa għodda fidejna li hija tajba Meta ġejna biex ninforzaw il-leġizlazzjoni dejjem iltqajna ma' problemi, U naħseb li bekk inkunu nistaw insaħħu situazzjoni untejbuwa su Le Pen. Anki l-orti tal-awdituri, naħseb inti mitħla ta' dan, kella kommenti negativi fuq l-implementazzjoni tal-politika tas sajt u rridu naraw eżattament kif dan il-regolament il-ġdid jistajjena f'din situazzjoni l-ġdida. Sur Le Pen, għandek xi mistoqsi oħra? supplementari? Iva, grazzi ħafna, sinjura, għax inti semmejt ukoll eh, il-fatt li jiena ġej minn familja ta' sajjida. Jiena minix eh, amateur f'dan għax jiena kif meta kont żgħir kont imbaħar għal sajt Nixtieq nitkellem fuq il-kwoti eh, li huma transferibbli Is-Sur Joe Borch kien jaqbel ma dan inti dawn il-kwoti individwali trasferibbli kx taħseb dwarhom li għandhom ikunu biss għall Ewropej. Ġifiri li għaliex m'għandix eh, kumpannija kumpanija Ewropea tixtri dawn il-kwota sumbat taddihom għal pajjiżi terzi. Iva, jiena referejt għal background tal-familja tijak imma kont qed nirreferi għal fatt li missirek kien sajjiet f'ċirkostanzi diffiċli ħafna fi żmienu. Inti issa qed titkellem fuq il-kwoti trasferibbli. Punt importanti ħafna bħalissa is-sistema ma teżistix fuq livell Ewropew kif taf tajjeb inti, imma teżisti f'ċertu pajjiżi, pereżempju fid-Danimarka. Danimarka temmen li sistema bħal din bregoli u restrizzjonijiet tal-ITQs taħdem għanna imma mbagħad minnaħa l-oħra eżempju li ma jreġġix huwa negattiv fil-każ tal-Iżlanda. Is-sistema ġiet fix-xej mħabba deċiżjoni teżina li kienu tieħdu f'dan il-pajjiż. Nixtieq nasigurak li meta nkun qed niddiskutu l-Green Paper se jkollna diskussjoni fil-font dwar dan. Ma nistax ngħidlek mill-bidu li jiena se nkun kontrihom għax diġà jintużaw f'ċertu stati għandhom kull dritt li jużawhom u mandi l-ebda dritt li jina nindaħal imma naqbel mal-fatt li rridu niżguraw naraw li ma nsibux irwieħna f'problemi oħra li ġej minn dawn. Grazzi. Un minuto. Grazzi ser nibdew għattini round ta' domandi u se nibdew bis sinjura Petra tal-minuta. L-adwa tajba l-kulħat, l-adwa tajba sinjura Tamanaki u nishtiq lek kull suċess eh, f'xolok. Ir-riforma ta' CFP fl-2002 identifikat ħafna problemi serji fl-industrija u ma solvitomx b'mod tajjeb. Dawn il-problemi huma l-overcapacity, investiment żejjed li għadu qed jagħmel eh, għadu qed jinvesti parti mill-flotta tal-komunità mingħajr ma qed tagħti eh, idea ċara ta' żewġ fenomeni. Hemm ukoll l-esploitazzjoni żejda ta' ċertu stocks ċertu ħażniet u wkoll uh, uh, il-ħela ta' dawn l-stocks dan qed isir minħabba sistemi tal-immaniġjar ħżiena. Inti taħseb li riforma li miss għandha tkun waħda f'saħħitha x'inhu l-prijoritajiet tiegħek għal din ir-riforma u f'liema direzzjoni għandna mmorru lejn id-deċentralizzazzjoni tad-deċiżjonijiet permezz ta' diversifikazzjoni tal-modelli tal-immaniġjar. Grazzi, għandek żewġ minuti biex tirrispondi. Grazzi, Signora President nixtieq nirringrazzja lis sinjura Nefses għal domanda tagħha naf li inti responsabbli għal xi ħaġa delikata ħafna naf li qed tippropara il rapport fuq il-Green Paper u naf li inti diġà qed titratta mijiet ta' emendi li ġew prezentati. Jiena ma kellix ċans naqra l-emendi kollha nemmen li hemm iktar minn 300, però analizzajt xi ftit Eh, l-abbozz ta' rapport u jiena naħseb li għandha ħafna ideat tajbin li jien nixtieq naċċetta aħna kif ser nitrattaw allura din il-kwistjoni kollha. Il-prioritajiet tagħna huma li nagħmlu streamlining tal leġislazzjoni tagħna u nagħmluha ħafna iktar effettiva. Naf li forsi xi ħadd jista' jgħid li jiena qegħdin qiegħda nipprova nagħmel xi ħaġa li impossibbli. Però jiena qed nipprova nuża tradizzjoni Griega u niprova tal-ġeometrija u niprova namel dak kollu li nista. Naf li hemm affarijiet kontradittorji f'din il-kwistjoni bħal per eżempju l-interess tal-konsumatur, tal-industrija, tal-sajjeda żaru daw kbar u wkoll l-interessi tal-industrija tat-turizmu u ż-żoni kostali. Mhijiex faċli biex insibu bilanċ u jena ċerta li intom membri onorevoli konċi ta' dan kollu. Issa il-prioritajiet jistaw jiġu marbuta mal-erba punti ċentrali li semmejt jien fil-bidu. Nistaw namlu da kollu li nistaw biex niksbu sostenibilità, ser namlu dak kollu li nistaw biex nżidu ir-responsabilità demokratika li ser tkopri wkoll id-deċentralizzazzjoni u reġjonalizzazzjoni, ser ukoll nippruvaw ikonna compliance aħjar u ukoll ser nippruvaw nigżbu l-aħjar istrumenti ta' politika. Jiena nista' nifhem li din hija sfida, però ser nagħmlu dak kollu li nistgħu biex naħdmu id fit magħkom. Għal 30 sekonda, Sinjura Nevis, għandek domanda supplementari. Grazzi ħafna. Jiena kont qed nitkellem dwar id-deskrizzjoni tal eh, lokalizzazzjoni tal-post tal-flotta fi riguard ta' deċiżjoni bejn il-bilanċ tal-flottot kostali u dawk eh, il-flottot li joħorġu iktar il-barra mill-kosta. Inti taħseb li għandek xi ideat għal-futur dwar dan fi rigward tal-modelli tal-manager inti tippjana li tinvesti fi studji li jassessjaw ir riżultati ta' eh, sistemi varji. Għandek 30 sekonda, Sinjura Damanaki. Jina naħseb li din il-distenzjoni bejn eh, sajjeda mm, li jistadu bħala tempu dawk industrijali għax ħaġa sempliċi ħafna, eh, id-distenzjoni hija sempliċi ħafna għaliex dawk ta' passatemp ma jmorrux ibijaw il-fut li jaqbdu. Però distenzjoni bejn eh, bej skużawni sajjida żgħar u dawk industrijali situazzjoni hija ħafna iktar komplessa u differenza hija komplessa ħafna. Sa issa il-kriterji li użajna kienu id-daqs tal-bastiment u wkoll li ma nippermettux li ikun hemm bastimenti żgħar li jkollhom eh, towed gear. President, Signora De Manaki, jina jiena qed etnara u kontent illi il il il-fatt li inti kont membru tal-parlament ħekita iktar effettiva meta titkellem eh, u ma taqrax meta tagħti risposti tiegħek. Jien għandi mistoqsija sempliċi fl-Ewropa għandna aħna nużaw eh, xi ħames ħames miljuni ta' tonnellata tonnellati ta' eh, taħut tal-akwakultura kull sena hemm nuqqasijiet u il-Kommissjoni eh, ikkomunikat e, l-Parlament l-intenzjonijiet e, tagħha fuq l-akwakultura. Jiena nixtieq insaqsik jekk inti taqbilx qed nitkellmu hawnhekk eh, anki uħoddim il-Komissjon, il-Komitat Parlamentari, jekkemx xi risorsi speċifiċi finanzjari eh, li jistaw jiġu dedikati eh, specialment jew inkella bħala parti tal-fond.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 Aħna niproduċu 1.2 tonnellata ta' prodotti tal-akwakultura u nimpurtaw 5.5 tonnellati u allura kien hemm rata ta' tkabbir ta' 0.5 ġewwa Franza fil-mija. Però fra pajjiżi oħra kien hemm tkabbir ta' 7 sa 8 fil-mija din il-kwistjoni kollha tirrelata ma' direttorati oħrajn u allura aħna ser nagħmlu dak kollu li nistgħu biex naraw kif nistgħu nikkoordinaw l-affarijiet. Jien ukoll semmur fl-istati membri nintaqa' mal awtoritajiet eh, konċernati u naraw x'nistgħu nagħmlu. F'rigward tal-Green Paper jiena se niddiskuti l-possibilità biex ikollna politika komuni għall akwakultura u fond ukoll li applika għalih. Domanda supplementari 30 sekonda. Kondividere l-idea. Nishtiq eh, nkun nafek inti taqbilx illi hemm bżonn illi f'dan is-settur namlu riforma ċara tal-ejjun leġislativi. Illum il-politika tal-akwakultura edda inkluża f'ħafna regolamenti differenti. L-idea li noħorġu b'test wieħed ta' din ir-regolamentazzjoni. Inti taqbel maħħa? Iva, jina naqbel ma din l-idea. Hemm ħafna dipartimenti differenti u uh, gruppi differenti li jittrattaw l-agrikoltura per per eżempju l-ambjent, it-trasport, is-saħħa fost diġis differenti. Ovvjament aħna ma rridux uh, nużaw il-poteri il prokurativi tal-diġis oħrajn, però aħna ser nipruvaw naqdu leġizlazzjoni kollha kemm fis-settur kollu. Grazzi, issa għal minuta il vici President Hauglund. Sinjura Komissarju nominati jena nishtiq nelabora eh, fuq relazzjoni tijak bejn l-Unjoni Ewropea eh, ftejim tal-Unjoni Ewropea u ma pajjiżi terzi u kol eh, l-standards li l-Unjoni Ewropea t tipromovi mod globali pal per eżempju il- fixri Agreement li aħna maċċettajniex iktar kmini. Jena nishti u kol nisma dwar kazijiet simili fil-futur u u kol it-tini domanda pal dwar predaturi tal-ħut pal per eżempju il-foki u inti kif qed taħseb li se titratta din il-ħsara li ssir lil eh, sajjida żgħar fl-Ewropa kollha. Grazzi ħafna l-minuta Sinjura Damanaki. Grazzi Sur Haglund il-kwistjoni ta' ftehim internazzjonali jien nixtieq ngħid li iva hemm lokal iktar titjib il-politika tagħna għandha tiġi imtejba u din dan huwa wieħed mill-kapitli inklużi fir-riforma tal-CFP. Għandna ħafna flus, għandna 15% tal-budget totali tagħna dan huwa l-ammont allokat għal ftehim internazzjonali aħna nistgħu allura nagħmlu xi tibdiliet biex ngħinu l-industrija tas-sajt u wkoll dan ikun qed isservi fl-interess ta' dawk il-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli b'mod partikolari fir rigward ta' trittijiet tal-bniedem għal sant irridu nieħdu ħsieb ta' dan kollu. Jiena nilqa' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew fuq eh, il-Ginea eh, Naħseb li dan kien kontribut tajjeb ħafna min naħa tal-Parlament Ewropew, nemmen bisħieħ dan, jiena naħseb li jrid ikonna dibattitu b'saħħtu fi rigward ta' dawn il-politiċi għaliex id-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu fil-qalba ta' diskussjonijiet tagħna. Dan dawn jistgħu jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd, mhux biss għas-sajt iżda wkoll għal pajjiżi imsieħba li jistgħu jagħmlu l-aħjar li jistgħu minn dawn il-ftejmiet spiss ma jagħmlux dak kollu li jistaw permezz ta' dawn il ftemiet però iva narridu rridu nagħtuhom l-opportunità. 30 sekonda. Grazzi signora Demanaki għal eh, risposta ċara. Tista' telabora xi ftit fuq il-predaturi tal- eh, tal-ħut jekk jogħġbok? Iva, skużani, eh, tini kwistjoni dwar il-foki, per eżempju, u l-predaturi u kol il-kormorani naħseb li eh, din taqa eh, fidejn l-istati membri. Eh, l-istati membri għed jimpruvaw jitrattaw din il-kwistjoni blaħjar mod li jidrilom, pero fir rigward dak li nista' nagħmel jiena, U meta qed iktar kmini li din ir responsabilità tal-Istati Membri aħna f'rigward tal-foki għandna politika u din għandha tiġi implementata b'mod tajjeb is-sena d-dieħla aħna jista' jkollna l-possibilità li nikkommissjonaw assessjar tal-impatt fil-qafas tal ambjent u tas-sajd biex inkunu nistgħu nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Isur ħaktan għal minuta kjaġbak. Signor Komissarju nominat intijet fil-kommenti tal-ftuħ tijak, e, inti semmejt il-kredibilità tal-politika meta kont qed titkellem dwar il-compliance jiena nixtieq nissuġġerilek li il-CFP manda lebda kredibilità ġewwa l-Iskozja għaliex aħna ilna nisaportu għal 30 sena u kena biss problemi ekonomiċi u soċjali fil-komunitajiet tas sajt tagħna. Ti kitt tista' tgħidilna kif jidhirlek li e, fl-Iskozja il riforma tas CFP tista' tagħmel twassal għal bidla. It-tieni, inti titkellim dwar deċentralizzazzjoni inti li qed timmira għal soluzzjonijiet e, tailor-made għal baċiri. Din naħseb li hija loġika li l-pajjiżi li Eh, għandhom ħafna sajt għandhom jiġu intitolati biex ikollhom iktar vuċi meta nar inkunu qed niddeċiedu x'għan iksbu permezz tal-CFP. Sinjora Damanaki għandek żewġ minuti. Jiena nirrispetta l-opinjonijiet tal-kollega tagħna f'rigward tal-falliment tas CFP, però naħseb li kien hemm ukoll żviluppi pożittivi u dawn kienu relevanti anka għall-Iskozja. Saċertu punt minħabba l-politika tagħna kien hemm rikupru tal-istok tal-ħejk fit-tramuntana. Dan sar per eżempju fl-2004 u dawn eh, il-ħazniet issa eh, edin lilin mill-livelli sostenibli u koll. L-istess japplika għal ħejk fin-nofsinar u għal ħutiħor. Dan seħ fl-2007 u l-ħazniet zdiedu b-40% għallura hemm xi riżultati pożittivi mhux kollox eh, huwa ikraħu ħażin. Jiena nifhem li huwa importanti għal sajjeda ġewwa l-Iskozja li jħossuhom involuti u l-opinjoni ta' l-Iskozja iva naċċettawha u nifmu sew dak kollu li qegħdin tgħidulna. Fir-rigward tal-proposti għal CFP aħna rridu neżaminaw ir-reġjonalizzazzjoni mill-qrib ħafna. Min ser ikunu dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet eh, din hija xi ħaġa li għadna rridu niddiskutu. Jiena nifhem li forsi hemm bżonn li jkun hemm l-involviment biss tal-istati membri li għandhom interess partikolari għax qegħdin fuq il-kosta. Però din tmur kontra il-trattati mbagħad jekk nagħmlu hekk għaliex umbat imur kontra l-aspet komuni tal-politika komuni tal-sajt tana. Grazie ħafna għandek 30 sekonda domanda supplementari. Taħseb li u raġunevoli li nistaqsu l-aspetti komuni ta' din il-politika jekk din nistaw niprovaw li hija maħadmiċ li falliet huwa diffiċli tispjega li l-komunitajiet tas-sajb li jridu nagħmlu l-affarijiet mod differenti sempliċement għaliex it-trattat eh, tgħidilna mod ieħor. Aħna ma nistgħux naċċettaw li hija eh, importanti li nuru li forsi xi kultant it-trattati qegħdin joħolqu problema u għandna naċċettaw dik ir-responsabilità li t-trattatijiet joħolqu problema. 30 sekonda sinjor Damanaki.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 jgħid li il-politika kollha tista' tiġi diskussa. U dak huwa dak li qegħdin nagħmlu aħna m'aħniex biss qed nitkellmu dwar kwistjonijiet li fallew. Abbażi ta' trattat aħna qed nerġgħu nagħmlu reviżjoni tal-CFP. Din hija l-kwistjoni kollha wara il-Green Paper. Aħna qegħdin nitkellmu dwar riforma sħiħa tas-CFP u dan ser ikun il-qofol tad-dibattitu tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Damanaki, jiena kontent li qed nisma li inti ħerqana ħafna fuq ir-riforma ta' CFP mod partikolari deċentralizzazzjoni u reġjonalizzazzjoni tal-teħid ta' deċiżjonijiet. It-Tratat ta' Amsterdam, il-Protokoll u s-Subsidjarjetà jgħid li mandux ikun hemm deċentralizzazzjoni tal tiħit tad deċiżjonijiet għall-Istati membri. Inti kif ser e, eh, teleb dan l-ostakolu u kif ser tassigura li li maneġjar ta' kuljum tal-sajt eh, um, ehm, jinjora għal kollox il-micromanagement li kien eh, ta' falliment kbir u li dan kien ġi applikat minn Brussel. Sinjor Damanaki, zewċ minuti. Iva, fil-fatt it-trattat jgħid li aħna ma nistawx namlu rinazzjonalizzazzjoni tal-politika tagħna. U għal daqstanza mill-bidunet jiena kont ċara kristall, jiena provajt nagħmel distinzjoni ċara bejn li natu lura l-poteri lill istati membri u dak li jina sejjaħlu reġionalizzazzjoni. U din hija il-kelma intużata fil-Green Paper u fil-rapport tal-reġionalizzazzjoni tad-deċiżjonijiet aħna maħniex qegħdin niddiskutu li ser nagħtu lura il-poteri lill istati membri, iżda għandu jkun hemm il-possibilità li nassiguraw li l-aspetti dettaljati ta' deċiżjonijiet tagħna jittieħdu fuq livell lokali biex ikun hemm involviment aħjar li huwa permess mit-trattati. L-espert legali tagħna jgħid li dan huwa possibbli u għal daqstant dan ġi inkluż fil-Green Paper. U wkoll għalhekk aħna qegħdin nitkellmu kif ser kif nistgħu niksbuh dan kollu. Jiena nesta ngħidilkom li aħna maħniex qegħdin nimmaġinaw li ser nagħtu lura l-kompetenza lill istati membri. 30 sekonda l-domanda supplementarja. Aħna nistgħu nkunu assikurati, Sinjura Damanaki, li sistema ta' uh, situazzjoni li tapplika għal kulħadd mhux ser tikkunsidra inti uh, fil-mandat tiegħek. Is-Sinjura Damanaki. Intom għettu li irridu nevitaw il-micromanagement u jina ma nistax naqbel iktar minnek, pero edna u kol li jista' jkollna sistema eh, li tapplika l kulħadd, ġifiri one size fits all. Għanna bżonn però ta' eh, soluzzjonijiet li japplik eh, individwali għal baċiri partikolari u speċjali. Jiena naħseb li huwa possibbli li kombinaw dan kollu mingħajr ma jkun hemm regoli obbligatorji isom militari u mingħajr ma mmorru lura għal livell ta' micromanagement. Jiena inħoss li dan ser tkun triq diffiċli u nisp nispera li nkunu nistaw nsibu l-aħjar soluzzjonijiet possibli il-kol flimkien. Grazzi, eh, Sinjor Figuerejda, għal darbohra għal minuta. Frigward ta' deċentralizzazzjoni. Inti għet li inti kontu ta' nazjonalizzazzjoni ta' CFP, inti favur tal-politika komuni ta' sajt tana. Min għanna il-koll nafu li eh, il-politika hija ħaġa, u mbagħad trid naraw x'inhu l-prezz ta' din il-politika. Inti x'taħseb li huma qed li hemm fir-rigward ta' nazzjonalizzazzjoni, rinazzjonalizzazzjoni ta' CFP, Sinjura Damanaki. Jiena tkellim dwar il-bżonn ta' politika komuni u jiena nemmen bisħieħ li l-proġett Ewropew għandu id-dispożizzjonijiet neċessarji biex ikun hemm uh, burden sharing ġust. Jiena eh, qabilt uh, mal-proġett Ewropew għal żmien twil ħafna. Fir-rigward tal-implementazzjoni tal-kolleġjaliti jiena ħasser appoġġa il-proposti kollha mill-kummissarji eh, uh, kompetenti. 30 sekonda, domanda supplementari, jiena kont qed insaqsi kif inti tirreaġixxi għat-teddin li hemm biex jitnaqsu il-fondi li fil-fond tas sajt u inti x'taħseb fir-rigward ta' l-idea li tagħmel permanenti dak li fl-2002 l-2002 kienet derogazzjoni. U kol xtaħseb dwar il-ftejim dwar il-pjattaforma kontinentali li l minn 12 il-mil. Ovvjament, aħna ser nirrispendu il konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar l ipra Jena nishtiq nirrepeti għal darba ħra situazzjoni differenti f'pajjiżi differenti fil-Mediterran għan applikaw sistema fejn iż-żona tas sajt hija ta' 12 il-mil nautiku jew inkella 6 mil, mili nautiċi, però mbagħad pajjiżi oħrajn hemm situazzjonijiet differenti bħal pereżempju ta' 200 mil nautiku. Għal daqstant aħna ser nirrispettaw il-politika barranija tal-Kummissjoni. Ser naddu għassur Salavakos ehm, għal eh, minuta. Signora Damanaki, jena nemmen li ehm, din hija sitwazzjoni hija waħda sodisfaċenti ħafna għalkemm aħna ġejjin minn partiti politiċi differenti ġew għall greċja jiena dejjem kont nammirak għal xogħolok u għal pożizzjonijiet eċċellenti tiegħek. Jien għandi domanda dwar il-Mediterran. Palma taf ħafna pajjiżi jaqsmu il-Bahar Mediterran u xi pajjiżi fil-Mediterran mihomx stati membri tal-Unjoni Ewropea u ma hemmx zoni esklusivi ekonomiċi Allura, bħala komissarju futur, inti kif ser tassigura li l-sajjeda għandhom opportunitajiet indaqs? Għaliex il-sajjeda tagħna jirrispettaw leġiżlazzjoni dettaljata u stretta ħafna, però dawn qegħdin jikkompetu kontra sajjeda li m'jomx parti mill-Unjoni Ewropea u li dawn spiss jistadu b'mod illegali anke fl-ibra tas sajjeda tagħna. Żewġ minuti. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi għal uh, Klim sabiħ tiegħu il-problema li semma hija waħda serja għal Greċja però mhux biss għal ħafna pajjiżi tal-Mediterran għaliex is-sajjida tagħna fil-Mediterran iridu jittrattaw uh, ma' kompetizzjoni inġusta ma' sajjida oħrajn. Mhijiex biss l-Unjoni Ewropea li hija preżenti fil-Mediterran hemm ħafna pajjiżi oħrajn li għandhom Eh, frontiera eh, fil-Mediterran, kosta fil-Mediterran u dawn mhux neċessarjament iridu jirrispettaw ir-regoli internazzjonali. Jiena naħseb li l-aħjar ehm, mod kif natrittaw dan huwa permezz ta' dialogu u rridu naraw xinu ma l li għandna. Kif tafu l-Unjoni Ewropea jgħan voluta fil- uh, Eh, body tal-sajt mediterran tal-Mediterran aħna parti mill-ICAT per eżempju fost oħrajn u dan jaqat flimkien il-pajjiżi kollha tal-Mediterran inkluża il turkija u importanti ħafna li aħna eh, ninfluenzaw l elda pajjiżi u namlu ilhom ċara li kulħadd irid isegwi regoli. Għandu jkun ċaru koll li l-Unjoni Ewropea li hija l-ikbar importatur tas-sajt fid-dinja ma tistax timporta prodotti tas-sajt illegali. Aħna ma nistawx nippermettu li Ikun nem prodotti tal aju jitħlu fis-suq tal-Unjoni Ewropea jridu nsegwu r-regolamentazzjonijiet tagħna. Stant huwa fiħdan dan il-qafas li jridu nsibu l-aħjar soluzzjonijiet għal kulħadd għaliex lan aħari huwa li nipproteġu s-sajjida tagħna. Jien nista' nassigurakom li ser nagħmel dak kollu nista' biex nikseb dan il-għan. Jiena nispera l-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq il-liġi tal-ibra tiġi rispettata b'mod paċifiku fil-Mediterran kollu.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 Eh, fil-kas tal-sajjida Franza fil-Britini per eżempju naf jena kumma mħazba s-sajjida lek jena favorevoli għal din l edeja imma inti fil-qafas tal-trattat tal-Lisbona un Zadan, meta nitkellmu fuq din il-tip ta' dan il-tip ta' sajt inti inti tixtieq li tara li nippreservaw il-sajt li mhix industrijali grazzi. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καντέρ για την ερώτησή του. Grazie għal mistoqsija. Il-kwestjoni tal-trasferiment tal-kwoti fis sistema IQT Aħna nifmu eh, tħassib li inti qed tesprimi fisem il-sajida tal zona tijak. Em stati membri li dan il sistema jużawa. Però hemm bżonn noħolqu limitazzjonijiet għal din is-sistema. Hemm mekkaniżmi pereżempju Danimarka ma tippermettix illi nitrasferixxu id-drittijiet individwali. Ħlief jekk nkunu e, inkunu qegħdin inqisu il-sajt artiġanali mhux imma mhux għas-sajt wiesa. Hemm livelli minimi. Għanna strumenti biex nillimitaw din is-sistema. Nistgħu niddiskutu naraw li mija l-aħjar li mu l-aħjar mod. Aħna se nagħmlu l-aħjar mod biex dan is-sajt artiġanali jiġi protett. U jien qabel miegħek hawnhekk hemm bżonn insibu definizzjoni uffiċjali ta' tal-attività tas sajt artiġanali. Għax hemm ħafna elementi x'nikkonsidraw pereżempju kemm hija kemm hu kbir il-bastiment ma m'għandux ikun hemm eh, tonets, u mbagħad anki il-kwistjoni tal-proprjetà Jekk eh, xaħat kollu ħafna bastimenti, per eżempju mijiet, allora rridu mm, eh, naraw, rridu niddiskutu fl-imkien, rridu naslu għal definizjoni komuni tal-sajt artiġanali u rridu niprovaw in proteġuwa blaħjar mod. Euh, il existe une, une kontradizzjoni veru għal-mod kif aħna nitrattaw il-rizorsi il u anki ta' kif din il- eh, inti kif taħseb li tista tappoġġja il-marketing tal-ħut fl-Ewropa u anki li nirrispettaw l-ambjent li palissa mhux qed jisir Jien għandi dejta illi huma ħafna iktar seri 70% tal-prodotti li aħna eh, nikonsmaw jiġu importati dawnu ma dejta li għandien. Għaldaqstant daqstant jina naħseb li jent għandek raġun ta' minna din il-mistoqsija. Kif nistaw eh, namlu difiza u attak fl-istess ħin? Defensivi għax rridu nistabilixxu kondizjonijiet iġeniċi eh, xirqa għanna regolamenti tajba fuq dak li għandu xieqsam eh, mal-kummerċ u nistaw ninsistu illi l-ebda prodott illi jġi miksub Eh, bl-attività IUU eh, jista eh, jiġi importat. U bat il kwistjoni tal-tikettjar importanti ħafna għal konsumatur Ewropew, għax għandu jkun jaf eżattament fejn ġi mistat dak il-prodott skont kif għandu jkun u mux skont IUU. Grazzi. Grazie, Sur President. Eh, issa qed jitkellem Sur Andres Barja. Ah, aħna nitkellmu fuq is-sajt, is-sostenibilità, għandna situazzjoni ta' kriżi globali f'dan is-settur. Inti tkellimt fuq il-kredibilità biex nimxu qudiem. Nixtieq nistaqsik, eh, meta niġu għal din ir-riforma, inti taħseb illi eh, bidla nistaw namluwa biex nkunu nistaw indaħlu anki l-anijiet tal-CFP. Umbat id-demokratizzazzjoni ta' dawn il-pajizi, kif se jisir eh, e, fil-realtà? Tiret mistoqsija mm, r-rwol tal-nisa fil-CFP. Tista' tajdilna xi ħaġa fuqha? Grazzi. Tlet mistoqsijiet huma ħafna nistaw naddu għal uh, Eh, komissarju nominata tajt il-president. Mela ħan nibda bil-nisa. Eh, Peres li ma nix zmina li naqas nirrispondi għal din il-mistoqsija. Tinteressani ħafna, ma nix ħafna nisa illi huma sajjida. Eh, għana l-4% biss tal-sajjida u huma nisa. Pero hemm ħafna nisa li umbat huma impjegati fl-industrija ta' trasformazzjoni tal-prodotti tas-sajt, e is-26 fil-mija. U ħafna minnhom eh, jien għamilt kuntatti maħħom u, huma qed jitolbu eh, reġim aħjar u mm, bħala parti mir riforma eh, hemm bżonn inħarsu lejn dan l elementu ukoll. Fuq il-mistoqsijiet l-oħra tiegħek, E, iva, bla dubju, kienem tnaqis tal-konsum f'ċerti pajjiżi u f'pajjiżi oħrajn il-prezzijiet telaw. Irridu naraw x'nistgħu nagħmlu E, possibilment, naturalment ma nistawx nitbedu mill-politika tana, però il-sajt artiġanali għanda eh, tiġi konsiderata, għanna nipromuovu l-użu ta' tamir iktar xira. Jina naqbel fuq dak li għandu xieqsam mal responsabilità demokratika demokratizzazzjoni li tkellem fuq għajnt l-ewwel. Jina tkellimt fuq l-sforz tas sajt li jkun oġġettiv u l-wieħed jista' jkejlu. Inti taqbel li jkun hemm kriterju bħal dan għal politika tas sajt u kif nistgħu nkunu iktar viżibbli. Inti qed tagħmel mistoqsijiet diffiċli. Aħna għanna nippruvaw naslu għal ċifri. Naturalment għanna data, pero ma sibniex data jo biex najdu ekstrumenti biex nkunu nistaw nillimitaw il-sajt eh, eh, eh, zejiet. Rrit nkun sinċera. U mat il-kwistjoni tal-ħazni tal-ħaznit. Fl-opinjoni tiegħi l-evaluazzjoni ex post hija l-uniku strument li permettunna nimxu l-qoddim. Grazzi sa' żewġ minuti is-sur Reimers. Grazzi. Signora Damanaki, il-sistema li kellna sissa fuq il-kwantità tal-abdit tal u punitivi ma waslux għal riżultati li xtaqna. Tkun ħaġa iktar sensibli li ninvolvu il- issa jida b'inċentivi u pieni biex bekk naslu għal rizultati aħjar. Il-mistoqsija infatti ti hija din, x'inċentivi tista' proponi biex il-sajjida jkunu jistaw jirrispettaw regoli aħjar u kif jistaw jiġu involuti iktar u iktar mill-qrib fil-proċess. Risposta, jina naqbel ma' Sinjura Reimers Jekk persuna tiġi involuta fid-deċiżjoni, fit-teħid ta' deċiżjoni, allora ikun iktar faċli, iktar ikunu lesti biex jwettuha ir-regola, irridu però nħarsu lejn il-kondizjonijiet, inti tkellim fuq l-inċentivi. L-inċentivi huma inklużi fil-politika tagħna, fir-regolament il-ġdid IUU illi tirrigwarda l-konformità, propju titkellem fuq sistema ta' punti u aħna din użawa bħala sistema eh, ta' inċentivi meta niġu għas-sanzjonijiet u għal pieni issa jekk hemm pena. Però il-persuna li mhux konformi ibiddel l-imġiba tiegħu, nistaw nistgħu neħu għal pena U nasib għet t-tkellem inti u kol fuq inċentivi li rigwardaw il tax u l-kwoti. Nixtieq najt. illi aħna fissajna tax u kwoti għal kull stat membru l-istati membri jistaw jamlu inċentivi oħrajn u hemm pajjiżi li jamlu dan. Aħna sen saħħu il-politika tal-inċentivi tal-politika tagħna biex dawk li jirrispettaw regoli jiġu premjati. Signora Reimers għandek mistoqsija ta' follow-up le. Mela allura ngħaddu Mela aħna bħalissa maħniex lura għal daqstant senħallikom Eh, però ma tridux ta' abbużaw. Se nkun iktar se nipermettilkom iktar zmin u anki il-komissarju se jkolla iktar zmin biex tamel il risposti taħħa. Is-Sur e Valenza għal minuta. Grazzi, President. Jina Polakka minn Dansk fil-Baltiku nishtiq nistaqsik fuq din iż-żona partikolari. Il-sajt Polak fuq il-Baltiku għanna xie 400 bastiment u 900 bastimenti zaħar għal daqstant hemm iktar minn 2000 impik hawnhekk. U mbagħad hemm seba impjegi oħrajn għal kull persuna fil-industrija fil-industrija tal-proċessar. Għal daqstant fil-Baltiku aħna dipendenti ħafna mill-sajt. Però eh, il-problema hija li l-ħażniet qed jitnaqsu għal kosta tal-Baltiku. Kif tista' tuża miżuri biex eh, tejjeb is-selettività tal-sajt eh, tal-merluzz u kif nistgħu anki niproteġġu l-ġenerazzjonijiet futuri? Nifhem illi l-Baltiku għandu natura speċjali u anki l-importanza tas sajt tal-ekonomija polakka. Nifem minn fejn ġejn int survawesa. Però rridu nħarsu lejn il-futur tal-Baltiku. Il-futur tal-Baltiku, il-futur tas sajt tal polonia jiddependi fuq il-fatt jekk kunx hemm biżejjed ħażniet biex sajjida kunu jistgħu jaqlaw xiklu. Inti għonek tkellimt fuq il merruz tal-Baltiku. Aħna għanna program multianwali li kopri il merruz tal-Baltiku u issa għetti wassal għal-rizultati fl-axħar. Aħna bdejna eh, niksbu rizultati tlabti ċifri u ma nkoraġanti, pero ma nistawx nżidu l-kwoti minnu fieħ. U ma nistawx nżidu l-użu ta' tamir Eh, ta' driftnets ċoħe fi klimiħor eh, tamir specifiku fil-Baltiku. Għax jekk nautorizzaw dan se jkun hemm effett kbir nokon fuq il-mammiferi, fuq il-, Eh, fkiren u fuq id-delfini żgħar li huma protetti bil program Natura 2000. Il-bilanċ huwa delikat, però eh, irridu nizguraw illi niksbuħ dan il-bilanċu fil-Kunsill Lokali u naf illi il polonia hija membru attiv ta' dan il-Kunsillu, dan huwa l-aħjar mod biex naslu għal-riżultati aħna se nżommu il-programm multianwali fuq il-Merluz Baltiku. Grazzi, Sur Valesa, għandek follow-up. Ija fil-qosor ħafna nixtieq nixbet l tessjoni tiegħek fuq problema illi jasal mill mistoqsija tijak, ċo il-problema illi aħna għanna nirsolvu kollha flimkien. Il-problema hija illi naqbdu merluz zaħir, li għadu zaħir. la l-Kommissjoni u laqas il sajida ma jafu għaliex tiġri da, hija selettività ta' tamir jew eh, l-ekoloġija ta' sajt eh, nistgħu nirsolvu din il-problema. Grazzi ħafna għal mm, biex fakkartni, għatalli fakkartni fuq din il-kwistjoni, ma kellix ħin rispondi għal din il-parti tal-mistoqsija, pero ħaġa importanti. Ebżon li aħna natu uh, il-lajnuna finanzjarja biex nejnu il- E, sajida li użaw dan it-tip ta' tamir li jizguraw iktar selettività biex e, il-ħut zazuħ ikun jista jahrab u jisalva. Forsi għandu jkun hemm staġun ta' eluq ta' sajt jew projbizzjoni għal periodu meta jkunem il-ħut zazuħ, irridu naraw forsi namlu kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ eh, elementi. Essa għal minu ta' nasura Arsenis, grazzi Sinjura President. Eh, Sinjura da manaki bħal Gregi kollha kom simbolu ta' demokrazija Grega, inti għaj politika li għandek ħafna esperienza u nistanara li inti fil fat eh, tafu l-portafol um, perfettament u għandek ħafna responsabilitajiet mhux biss ma' ċittadini Ewropej ma' anki mal ġenerazzjonijiet futuri. L-sfida kbira tiegħek hija riforma ta' CFP u aħna diġà kellna dibattitu twil fuq dan is-suġġett. Issa riforma kif aħna nafu se tifoka fuq it-tnaqqis tal-overkapacità tal-flotta u tnaqqis ta' tax F'ċerti reġunijiet kostali tal-Unjoni Ewropea fejn is sajt huma eh, importanti u għandhom ħafna impigi u ejjun ta' eh, ejxin, eh, se jkun hemm impatt soċjali u ekonomiku, inti taħseb li dawn ir-reġuni għandu jkollhom dispożizzjonijiet speċjali, programmi speċjali biex ikun jistgħu jaffaċċaw il-konsekwenzi negattivi ta' riforma. Grazzi tal-klim komplementużi tiegħek sur Arsenis, jiena minix esperta ta' sajt u mandiġ l-esperienza li għandek it. Pero jiena ħdimt bisħieħ biex eh, namel eh, ħafna riċerka u id-DG eh, id-direttur ġenerali tijaj eni u anki Sur Borċ. Pero Però fil fat se jkunem hemm dawn il-konsegwenzi u jesistu kif s nafaċċawhom kelli kelli ehm, diskussjoni dettaljata għal eh, mal-komissarju nominata għal affarijiet soċjali. Eh, aħna rajna l-possibilitajiet li nkunu nistgħu nużaw il-fond soċjali rridu nagħtu assistenza eh, lil dawk li forsi se jkollhom jieqfu jistadu mhix ħaġa faċli. Mhux faċli li tmur tajt li sajiet u tajdlu li ma tistax inti tkompli tistatu, mhux faċli li ssiblu xogħol ieħor għal daqstant iridu naraw kif nistaw nżidu l-assistenza għal dawn in-nies li jistaw ikunu affettwati mill din riforma. Ma tridu u koll naraw il-kwestjoni tal-forsi eh, jirtiraw kmini ehm, ma dana ma fiex lebda nefqa u dana jiddependi ja kompetenza tal-istati nazjonali. Ma nerġanajt jina rispetta trattati għaw nek u servizz legali għaw nek sejjajna u jkunu nistaw nistaw nistudjaw biex naraw kif jkunu nistaw nejnu dawn ir-reġuni. Irridu natu uh, għal-inqas l-possibilità l sajida uh, anzjani ħalom ikomplu u fuq iż-żaza, is-sajjida żaza irridu naraw fuq it taħriċu forsi forsi li jerġgħu jimpjegaw ruħhom x'imkien ieħor, irridu naraw jiddependi anke mid-diploma tagħhom tal studi marittimi, eh, irridu ntejbu l-organizzazzjonijiet, però anki l-unions eh, f'dawn id eh, żoni Hemm trade union li, li rappresentaw il-ħaddiema fis-sajt u sissa għadna ma ħaddimniex magħhom dawn il-trade unions, però għandna nibdew dialogu magħhom. Sur Arsenis inti tixtieq tagħti eh, tagħmel mistoqsija ta' follow-up iva, grazzi. Eh, grazzi anki għal risposta, għandi mistoqsija diffiċli Anki jek it-naqis li osservajna rajna essa hija mħabba l-over fishing u prattiċi mhux sostenibbli, però fil-futur e, se jitnaqqas iktar tibdil klimatiku eh, il-ħażna. X'miżuri se tieħu biex tillimita l-impatt tal eh, ta' tibdil klimatiku fuq il-tnaqqis tal-ħażna u, anki fuq il- possibilità ta' xogħol tagħhom. Iva di għandha ma żaminajniex eh, biżejjed, m'għandniex biżejjed fatti m'għandniex biżejjed fatti xjentifiċi, data, dejti xjentifiċi biex ikollna stampa ċara fuq kif tibdil klimatiku et eh, eh, jaffetwa l-libħra u l-oċeani jina et naħdem fl-imkien mal komissarju irlandis nominata li ħatku responsabli għal riċerka u kifat qabel 30 miljun ta' euro fil-programm eh, AFAS ta' riċerka, forsi anki 35 minn iskura ġew diġa allokati għal dan u hemm programm ieħor ta' 10 miljuni ta' euro li propju jistudja din il-kwistjoni. L-impatt tal-tibdil eh, klimatiku fuq l-oċeani eh, u l-ibħra u l-effett fuq is-sajt u anki aspetti ekonomiċi soċjali fil-żoni kostali. Mm, nittama li dan l-istudju jimxil qudiem u jkun hemm iktar riżultati. Sakemm dan jiġri se nibbażaw il-deċiżjonijiet tagħna fuq l-evidenza xjentifika fuq l-istudji li għandna fidejna dispożizzjon bħalissa inti taf li aħna naħdmu flimkien mal-ISIS eh, per eżempju u korpi oħrajn xjentifiċi. Issa, wasanna fl aħħar ta' raba round, sur Davis għal-minuta. Komissarju nominat, aħna għet niprofaw niproteġu il ħaznit biex bil-intejbu CFP. Hemm proċess parallel qed jaħdem li huwa ċertifikazzjoni tal-sajt sostenibbli Għaxem hemm ħafna supermarkets f'ħafna pajjiżi u produtturi eh, tal-ħut tal, li jridu iġibu il-ħut taħħom minn eh, ejjun ċertifikati u hemm prassi eh, ġodda li bħalissa e, eh, b'ċertifikazzjoni tista' tgħinhom u bekk il-sajjeda eh, jista' jkollhom iktar flus, il-konsumaturi jista' jkollhom iktar fiduċa u fl-istess ħin tippromuovu il-sostenibilità. Dan iżvilupp parallel ta' ċertifikazzjoni tal-sajt hija ħaġa li inti tinkoraġġiha? Grazzi, signora Demanaki. Grazie ħafna, Sur Davis, tal-mistoqsija tiegħek. Hija interessanti ħafna din il-mistoqsija. Il-Kummissarju Borġ kif ukoll id-DG tagħna ipprovaw jipromovu din l-iskema ta' tikettjar. Però riżultati ma kienux tajbin ħafna u sfortunatament ma nix laqas evalwazzjoni tajba tal-impatt mill-komitat responsabli. Għal daqstant ma nix ehm, bazi biex nimxu l-qoddim, pero se namlu kull ma nistaw biex niksbu dan din l-evalwazzjoni tal-impatt u nipruvaw nadottaw kriteri minimi biex umbat eh, il-prodott tas sajt f'supermerkat ikollu tiketta li għajt illi għanda ċertifikat tal-sajt sostenibli. Minti għed tirreferi għal ħagħoħra. oħra ċoħe, et titkellem int fuq il-eko tikettjar, inti tixtieq illi kunem xaħġa li t-ċertifika l-eko tikettjar tal-prodott. ħafna inizjattivi iva f'dan il-qasam. Jina naf li huwa voluta WWF kif ukoll kommissjoni. dawn u huma inizjattivi importanti u interessanti u jmorru pass eh, li lem u nistaw naħdmu jitfit ma dawk il-korpi li ma responsabli għal din il-politika u billi namlu inwaqfu eh, skema Ewropew ta' ċertifikazzjoni singola. Grazzi, Sur Davids jina rajt li presidenza spanjola u koqet t-tkellem fuq l-eko eh, etikettijar pala parti mill program taħħom eh, ta' siċur tal-presidenza. Pero jina imħasseb illi eh, l-Unjoni Ewropea ma t tiġax tirvinta rota edha timmina x-xogħol li il korpi tajbin ta' ċertifikazzjoni ġaqet t-jamlu. Jina nishtiq li nikkonċentra fuq il-prassi fl prassi biex insaħħaħ is-sitwazzjoni. Iva, Il-sistema illi qed eh, naħdmu fuq aħna hija waħda li tinkludi il-kriteri minimi li huma neċessari biex jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom ċertifikazzjoni uffiċjali minn naħa tagħna li turi il-ħut ġi mistat b'mod sostenibbli. Min se japplika din hija kwistjoni issa diffiċli, aħna maħniex nipprovaw nissostitwixxu l-ħadd. Nista' niżgurak fuq dan ma nihdu xol xogħol taħt ieħor. Grazzi. Issa nad Signor Grodust. Grazzi. Aħna għana kalendarju rigorus ħafna u grazzi għal għal ġestjoni tal-President għanna iktar minuti. Fil-grupp tana hemm min jgħamil mistoqsija, però ma jitħux fil-kalendarju. Tista forsi t-poġina fl-aħħar net eh, tkun ħaġa eh, eh, tkun ħadd tkun ħasra jekk mhux mhux kulħadd ikun jista' jitkellem. Xinjura Rodustina qed nipprova nifranka l-ħin biex nkun nistanati iktar ħin il-kummissarju, imma ma nistax nati d-ħin dal-ħin lilek jew lill-gruppi politiċi oħrajn. E, dan kollu ġi kalkulat skont il-metodi tana jekk nati eh, possibilità li t-tkellem inti, u bat ikunem eh, eh, kullħat ikollu dritti, il-gruppi kollha jkollhom dritti jitkellmu. Jiddispjaċini se jkolli nżom dawn l-arranġamenti biex bekk il-smieħ ikun ugwali għal kulħadd u eh, dana eh, jena eh, ekkirit, na, ma jidispieċini ħafna mux it-torti għaj ma dan u regolament u rritnati il-ħin ekstra li sinjura demana king. Għal daqstan, tista jmissi sur Rivellini għal minuta. Grazie, President politika eh, inti għandek intenzjoni ta' dotta fil-assajt fil-Mediterran fejn jajdu li l-pajizi tal-komunità u regolamenti tal-komunità li jitkelmu fuq it-taks u il- il-maljek mandom ikunu wiesa, waqt li l-pajizi li mumiex fil-komunità li huma fil-Mediterranju u anki pajizi oħrajn li jaħdmu fil-libħra internazjonali e, jistadu minn regoli u fl-istess ħin inaqsu r-risorsi disponibli u inaqsu anki l-profit tal-attività ta' sajt għal-ċittadini tal-komunità x'tista tajdilna għal dawk il-pajjiżi li mhumiex membri tal-komunità illi jibatu mbagħad il- il-sajt eh, eh, taħħom, il-ħut taħħom fuq is-suq, eh, il-ħut u għagwali, però l-prezzijiet huma ħafna iktar baxxi. is Damanaki. Iva, fil-fatt, il-pajizi tal-Mediterranju huma membri tal-Unjoni Ewropea jirrispettaw regolamenti illi huma rigorużi ħafna U dawn ir-regolamenti jitolbu l-istati membri rispettaw ċerti kriteri, ċerti normi. Issa fil-qafas tal-iskadenzi li għanna u dimna, jina bla dubju sen niprova eh, nipromovi il-konformità. Eh, imma pajizi oħrajn mumiex et jirispettaw dawn ir-regolamenti ma definew lebda protezzjoni speċifika u aħna eh, kull ma nistaw nitolbu fuq il-wisa eh, tal-malji per eżempju ma jġiġ rispettat minnaħa tagħhom. Eh, dak li qed int fil-fatt jitlob intervenzjoni tana u għaveru. Issa sajjiet Taljan ħos e, ruħu e, anki sajid Grek e, li kollu jagħmel kompetizzjoni eh, mhux ġusta ma Sajid oħrajn li hum iktar liberi li jistgħu jagħmlu kull ma jridu m'hemmx għalfejn jirrispettaw regoli. Li mija soluzzjoni, x'inhi soluzzjoni nistgħu nadottaw. Irridu nagħmlu b'mod li anki Sajid l-oħrajn li mhumiex membri tal-komunità jirrispettaw il-kriterju regolamenti kif nistgħu nagħmluh da. l għolet billi nagħmlu pressjoni ma dawk eh, l-organizzazzjonijiet li aħna kollha fil-Mediterran aħna membri fihom għax hemm fil-fatt organizzazzjonijiet fil-Mediterran Eh, u f'dawn il-loqsa għanna namlu iktar pressjoni, u batem pajizi oħrajn, per eżempju Marok għanna eh, ftejim maħħom anki jemmek, bil-ftejim għanna tri oħra biex namlu pressjoni. Fil-qafas ta' relazzjoniet li għanna fuq livell internazjonali, rridu namlu b'mod li il-pajizi kollha tal-Mediterran eh, jirrespettaw dawn ir-regolamenti. U batem miżuri wkoll ta' protezzjoni, ta' difiża ċoħe, jekk ħaġa ċara li aħna maħnix se naċċettaw il-prodotti IUU, u aħna nistgħu niblokkawhom, u dana grazzi għal regolament, jekk tkun ċara din il-pożizzjoni ta' diviża, u mbagħad eh, eh, ikun inċentiv ukoll għall-oħrajn biex jirrispettaw regolament għax ma jaqblilhomx x'inkella. Issa aħna aħna għandna aġenzija f'Vigo u għanna u koll bastiment li xogħol huwa li verifika il-konformità u dawn il-mezzi jistaj permettinna li regolamentana jiġi rispettat. Din hija l-unika tre. Iva komissarju, pero jina nħobb nħoss li risposta tijak jgħavaga ħafna. Inti forsi responsabli tal eh, difiza tal-interessi tal-Komunità Ewropea. l-lum li ma impenni formali u konkreti inti l-estatiħu biex tiddefendi defendi drittijiet tal-bastimenti eh, tal-komunità eh, kontra il pajizi ta' barra l-komunità li jużaw politika ta' aggressjoni Enti forsi t-deċidi għall-Europa u l-Europa għandha tkun konvinta li qed tiġi tkun difiża b'kapaċità, b'forza u mingħajr preġudizzi ta' ideoloġija Per eżempju, tista tajdenna li mazzjonijiet inti setiħu kontra il-bastimenti eh, tal-Libja eh, u tal-nejvi mm, tagħhom illi eh, bla poċ ta' Gheddafi jaddu fil-bahar tagħhom u jiddefendu il-pozizjoni tagħhom. Inti lesta eh, tiħu azzjoni kontra il-Libja bħalma għamel il-preċedessur tiegħek, predeċessur tiegħek is-Sur Borġ Sur Rivelini, jena nishti nikonfermalek Illi aħna għanna kolla kem aħna l-idea tana, ma jena bħala kommissarju, inwetta eh, eh, l-istrumenti li għandi għad dispożizzjoni tija bħala kommissarju. ċoħe, eh, l-elementi u data xjentifiċi, ir-relazzjonijiet um, e li għandi fil-qafa sul possibilità ta' intervenzjoni li għandi ma' direzzjoniet li jikollaboraw miegħi kintkom tikkonfermawni bħala komissarju, m'għandi xejn iktar għad dispożizzjon. U ma naħsibx li nista' nibbaża ruħi fu prevenzjonijiet ta' ideologija. Dina hija politika speċifika ħafna illi rrit inwetta. X'inhu l-impentija? L-impentija huwa personali biex jiena nkun eh, nista eh, eh, nġib il-Kummissjoni warajja jiena nistanajdilkom li nimpenja ruħi li fil-qafas tal-organizmu tal-organizzazzjoni tal-Mediterran nitkellem fuq dawn il-problemi u namlu pressjoni fi klimiħor biex inkun nista nikkollabora ma kolħat anki mal-DGs eh, ta' setturi oħrajn tal-Kummissjoni biex mm, bekk eh, namel pressjoni biex dawn il-regolamenti jiġu rispettati minn kulħadd. Ma nistawx Eh, narqu il-ħazna tal-ħut eh, imħabba li oħrajn ma jirrispettawx il-regolament. Da aħna bekk nistaw naġeċu. Issa biex nala, il-Sinjura Trautman għal-minuta. Eh, Sinjura Komissarju nominat il-grupp tijaj jistenna li il-jenata priorità għax-xol, anki li ma jkunx hemm esklużjoni f'dan is-settur il-sussidjarji kollha ta' dan is-settur qegħdin isofru mill-kriżi finanzjarja, mill-kriżi tal-ambjent, il-tniġis tal-kosta, il-tniġis tal-baħar, ġifiri il il-katina eh, tal-ikel li li tiddependi minn dan is-settur kollha qiegħda tiġi mill-quta. Ġifieri aħna qed x'nistgħu nistennew minn għandek. Grazzi ħafna Sinjura Trautman u nirigrazzjak għal fat li inti b'dan il-mod tan sabiħ fi Strasberg hawnhekk eh, pajjiżek qegħdin. Ovvjament, din il-kwistjoni ta' full employment mhux suġġett faċli speċjalment minħabba il-kriżi finanzjarja. Aħna dan kollu diskutejni mal-President Barroso. U ġifiri l-kummissarji nominati kollha flimkien miegħu L-idea hija li ovvjament hija priorità li aħna nipproteġu x-xogħol. L-opinjoni personali tiegħi hija li ma nistgħux aħna nipproteġu u l-postijiet tax-xogħol biss biex ngħidu li biex ikun hemm itkabbir Eh, xorta jibqa prekarju, l-istabilizzazzjoni tal-impjigi tal mhux xi ħaġa faċli jiena persważa li d-DG flimkien mal-kummissarju kompetenti se jaħdmu bisħiħ jiena se naħdem magħhom, jiena ma nixtieqx nara li jintilfu posti tax-xogħol ukoll fis-settur tas-sajt. hemm bżonn l-opportunitajiet f'dan il-qasam jinfirxu biex ix-xogħol jiġi protett għall-aħjar. Irridu naraw kif il-regolamenti jistaw jiġu implementati sabiex il-problemi ambientali wieħed jista' jsibilhom soluzzjoni wkoll mill-ambitu tal-kriżi ekonomika anki ġifiri permezz tal-fat li rduni niproteġu il-xol. Hemm ukoll il-polita marittima integrata li bija nistaw nifukaw fuq dak li msejja special planning u anki it-kabbir għabbażi ta' riċerka xjentifika dan kollu rridu nabbinaw naraw li x-xogħol nabbinaw ma' kull aspetti ieħor involut. Kifet huwa possibbli li wieħed iġonġi dawn aspetti differenti li l-sistemibilità tal-ambjent tal soċjali u anki tas settur tas sajt dawn eh, l-affarijiet kollha rridu nqisuhom flimkien sabiex inkun nistgħu nabbinawhom. Grazzi ħafna fil-programm ta' ħidma tiegħek inti semmi il riċerka li tista' twassal għal e, tip ta' xogħol aħdar anki jiena ma sibx li dan m'għandux biss ikun slogan mandu tkun realtà fil-leġislatura li ġejja u inti fil-qasam ta' settur tal-sajt x'tista' tipproponilna? Jena nispera li ixxol xogħol fil-qasam tas sajt kont nixtieq kieku dan ikun kompitu tiegħi wkoll għax bekk inkun nistaġi ġifieri nassum responsabilta jiena u l-inwiet nipprova nwettqu imma dan huwa kompetenza ta' diġi Employment li nista' ngħidilkom li jiena missib naħdem fit ma' din eh, taqsima. U se nibqa' dispożizzjoni tagħkom jien se niġi nżurkom eh, ta' spiss jiena nixtieq niltaq ma' dan il-kumitat mill-inqas le darbit fis-sena, imma kull darba li jkun hemm xi kwistjoni li tiġi diskussa jiena dejjem lesta nilqa' l-istedina tagħkom dejjem niġi nitkellem magħkom. Grazzi ħafna. Mela issa għandna l-aħħar l-aħħar eh, mistoqsija għal dan ir-round, grazzi ħafna il-reġjuni perifer periferiċi um, u kol jisofru mħabba il-settur eh, tas sajt trattat ta' Lisbona, jgħid li dawn għandhom jirċifu trattament speċjali ta' kuljum irridu naraw x'qed ixekkilna. Imma l-ekonomija tagħna sajt huwa importanti Sinjura, biex dan kollu jista' jisseħ hemm bżonn l-għajnuna ta' kull settur. Għalhekk tliet mistoqsijiet għalik x'taħseb wieħed jista' jagħmel biex l-industra tas-sajt u anke tal-fish farming f'dawn ir-reġuni nistgħu ngħinuha. Taħseb li l-għajnuna li teżisti bħalissa hija biżejjed biex dawn l-iżvantaġġi wieħed jista' jelibhom u mbagħad x'taħseb ukoll fuq il-ħut li issa ilu frizat mill-2001 u li mandu ma, ma jaqbilx mal-bżonijiet tal-fish farms, tal-industrija tal-fish farms. Iva, sur matel, skont it-trattat, insibu li hemm reġim speċifiku għal reġjuni periferiċi. U dan huwa li ħaġa naturali għax huma imbeda minn l-Ewropa ċentrali. Issa għanna l-program Pozej li jintom bitlatijaw li sej wassalna sal-2013 palissa qed jiġi implementat u hemm bżonn li nkomplu nejnu dawn ir-reġjuni tal-periferija tal-Unjoni. tal periferija tal unjoni l-istatus ta' aċċess għal dawn ir-raġuni wkoll hemm bżonn jitjieb. U jista' jkun li jkun hemm proposta fejn naraw li l-ewwel tnax il mil nautiku wkoll jintuża għal eh, għas-sajt biex ngħidulu hekk ġifieri li jkun fuq skala żgħira. Jina naħseb li hemm bżonn ukoll nitkellmu fl-isfond tal-perspettivi finanzjari li l-ġodda. U għal daqstan taħna nkunu l-essen il-għaw il-proposti taħkom. Jekk se qed ngħidu li hemm ikun hemm għajnuna finanzjarja għall-akwakultura, wieħed jista' e, forsi jiddiskuti ma, naħsibx nistgħu nagħmlu iktar mill-qed nagħmlu bħalissa għall-akwakultura dawn iż-żoni tal-periferija għandhom ċertu karatteristiċi speċifiċi għaliex per eżempju ma nistidnux il- rappresentanti tal-kunsilli lokali u reġjonali u fil-isfond tal-riforma ta' CFP niddiskutu magħhom biex ikollna RAC għalijom, Regional Advisory Council. Imma irridu naraw u ma jaqblux ma din l-idea bżon li naħdmu id-fit maħħom biex u politika għal dawn id żoni tant imbeda. Jiena nirrispetta il sentenza tal-ECJ jiena jekk minix iżbal inti eh, mill-gżejjer tal-Canary Islands u anki l-Azores naf li diġa ħadmu għal dan il-an. Issa, din il-kwestjoni tal eh, li wieħed jiddeċidi sa fejn tasal iż-żona Mela, kif kont qed ngħid, delimitation tal-ibħra hija l-importanti. Inti tgħid li l-programm Pożej qed jitħaddem imma iċ-ċifri tal-2001 eh, madomx joddu għalhekk hemm bżonn dawn iċ-ċifri nbidluhom. Inti xolok se jkun wieħed importanti imminti inti trid timpenja ruħek ma' dawn il-żoni tant imbeda. E, jista' jkun aħjar għalik li tagħmel dan. Il il-flus li jiġu mill-fond huma jiforma parti minn programm multianwali mhumiex ifriżati u ovvjament sta għal dawn ir-reġuni biex jara kif jitqasmu dawn il-flejjes. Aħna nistgħu nimmaġinaw li nbidlu xi affarijiet fil-programm multianwali ġdid fuq l-Exclusive Access Scheme għal dawn iż-żoni u reġim li jeżisti li rrid jiġi implementat l-Azores marru l-Orti u Ovvjament, wieħed irid imbagħad daħħal fis-seħ sentenza tal-qorti. Grazzi ħafna, Sinjura, jiena il-passat demokratiku tiegħek u l-esperjenza kollha tiegħek napprezzhom inti tajtna risposti ċari sissa. Il-politika tas-sajt tal-Ewropa għandha tqisu wkoll l-inklużjoni, ir-rispett u sabiex eh, niprotegġu l-flotta anki peress li l-flotta dejjem tistat f'żoni esterni, fibra esterni, ma taħsibx li hemm bżonn li jkun hemm regoli ta' kwalità biex ma jkunx hemm kompetizzjoni zlejali ta' min u kol wieħed iqis ġifiri żoni u l-small scale fishing fleet. Grazzi ħafna. Il- fatt li l-flotta tal-Unjoni tinsab fl-ibħra internazzjonali hemm xi 340 biċċa tal-baħar li jistadu skont il-ftehim u hemm kważi 6000 bastiment li jistat fl-libra internazzjonali imħabba li aħna wkoll membri tal- entitajiet internazzjonali hemm bżonn li r-regoli jkunu l-istess japplikaw l-istess għal kulħadd u li jkunu applikati għal prodott importanti. Għalhekk aħna il-regolamenti tal-IU e qegħdin napplikaw u qegħdin nikkooperaw ma' ħafna pajjiż ma' xi 150 pajjiż ieħor. Sabiex niksbu dawn ir-riżultati irridu anzi naraw li dawn ir-riżultati ikollhom effett fuq il-sajjieda għax design fil-mija tal-flotta hija eh, huma bastimenti żgħar. Issa, kif se jaslu dawn ir-regolamenti sa sal-bastimenti żgħar mingħajr ma nirrendu possibbli l-ħajja għal sajjida zzar? Hemm bżonn li naraw, rridu nistudjaw jekk jista' ikun hemm fondi oħra għalkemm da ma jistawx ikunu biex wieħed jixtri bastimenti ġodda, imma biss biex jimmodernizza dak li għandhom diġà dawn is-sajjieda. Bekk nistaw naspiraw li konna riżultati aħjar, grazzi ħafna. Grazzi ħafna xtaqt biss nżid bidi li għal fatt li l-flotta tkun fi ibħra internazzjonali u lejn pajjiżi terzi, nixtieq ngħid li jiena ġej minn pajjiż minn żona li verament tiddependi mill-industrija tas-sajt u jien ispera li fil-leġislatura ġdid il-frott tal-baħar inżiduh ukoll fil-politika tal-sajt. Iva, xtaqt tinżid xi ħaġa li għadna ma semejniex sissa. Ovvjament aħna aħna interessati li jkollna flotta tagħna fil-pra internazzjonali, imma rridu nqogħdu attenti wkoll għal din il-problema tal piracy. Nafu li għandna l-programm ta' Atlanta li tipproteġi il-bastimenti tal-merkanzija Spanja u Franza li diġa deċidew jipparteċipaw fil-programm ta' Atalanta hemm bżonn li dan ikun ikopri wkoll il-bastimenti il bastimenti tas sajt Issa, l-aħħar mistoqsija mill-Kumitat tal-Sajt, is-sur Tsukalas, għandek minuta. Grazzi ħafna l għennet Sinjura Damana kien ilqak fil-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzjak għal risposti li tajtna sissa. Jiena, ħadgost nisimak bħala persuna li taħdem f'dan is-settur pala, kem pala politiku, kem pala teknokrat, aħna nafu li l-akwakultura jkolla konsekwenzi żiena fuq l-ambjent anki fuq il-turizmu għax is-sostenibilità m'għandix biss eh, x'taqsam mal-ambjent imma wieħed irid iqis l-elementi soċjali pereżempju għalhekk. Inti taħseb li l-iżvilupp tal-akwakultura u s-sostenibilità imorru jitfit jistgħu jkunu kompatibbli dawn it-tnejn u x'tbiħsibek tieħu bħala miżuri sabiex tippromovi l-akwakultura organika li hija aktar sostenibbli? Grazzi ħafna Sur Tsukala. Kif risposta tiegħi jekk l-akwakultura sostenibilità jmorrux flimkien, hija li jien nittama li dan huwa minnu għax aħna dan qed naspiraw. Ix-xjenza tgħidulna li huwa possibbli li naslu u jekk ikonna eh, eh, provi, evidenza xjentifika eh, ta' stoffa għaliex m'għandniex naħdmu fuqha. Meta inti titkellem fuq l-iżvilupp tal-akwakultura li tmurid fit ma' sostenibilità dan nistgħu niksbuh biss jekk ikun hemm il-kondizzjonijiet xirqa u hemm bżonn li ninfurzawhom. Huwa importantissimu naraw kif l-akwakultura tista' taqbal mal-ambjent. Hemm ħafna kwistjonijiet ambjentali li huma hawnhekk imma il-xjenza tjedunna li risposti tajbin jeżistu. Għalhekk huwa possibbli hemm bżonn politika koerenti, konsistenti fuq l-akwakultura u għalhekk se naħdmu jitfit mal-Parlament Ewropew li tant huwa attent għal dawn l-affarijiet. Però hemm kwistjoni toħra inti tkellimt fuq l-akwakultura organika qed nitkellmu hawnhekk fuq il-fixmil, eh, ġifieri il-sustanzi li jiġu mitmuwa bih il-ħut li jkunu qegħdin jikbru f'dawn il-laboratori tal-akwakultura. Hemm bżonn dejjem ġifiri li mmorru għall kwalità anki fl-akwakultura. Nixtieq insemmi il-kooperazzjoni u kol flimkien ma' turizmu jina naħseb li t-nej jistaw u t-nej u ma' possibli għalek għanna politika marittima integrata u anki um, pjanifikar eh, pjanifikar tajjeb pjanifikar spazjali li jippermetti la kem l-akwakultura u kem il-turizmu. Għandek mistoqsi supplementari forsi? Mela, Issa l-mod kif inti eh, rispondejtni forsi se naqbdek ftit f'nasba hawnhekk. Meta inti tkellimt fuq ir-riċerka u x-xjenza. Meta wieħed dan kollu fuq eh, teknika innovattiva, inti għalhekk x'għandek f'moħħok biex eh, Iva, e, surzu kala, riċerka hija l-qofol ta' kollox, intandek ħafna esperjenza u inti taf dan tajjeb mannix bizzejet flus, mannix risorsi eh, kbar gbar għal risorsi, diġi mare ma tantx għandu flus jon fuq riċerka. Pero, bżon li l-ICC u l-Komitati Xjentifiċi dwar la kultura u s-sajt jgħinuna, bżon għam il-fondi biex ikunu jistaw jagħmlu riċerka, imma ma nafx u x'se naslu biex namlu dan naħseb li l-istudji irridu jkunu studji kbar. Meta wieħed qisum mbagħad il-ħames programm ta' riċerka, l-ħames programm għafas ta' riċerka, ovvjament irrid naħdem id-fit mal-kummissarju nominat, jekk din tiġi aċċettata mill-Parlament, forsi nippruvaw naraw hemmx flus li jistgħu joħorġu mill-programm ta' riċerka. Għandna minuta em, biss għalek se nkun rigorus ħafna mal-Kumitat ta' Trasport li għandhom minuta iżjed mill-li kellna aħna. Mela, il-minuta senti għal lill-Komissarju. Eh, mela, għal-minuta Is-sur Kumu Kumuzakos, grazzi ħafna. Sinjura, President, jiena L-ewwel persuna li titkellem għan-nom tal-Kumitat ta' Trasport, Sinjura Damanaki, nilqek magħna jiena verament sodisfatt tal-fatt li inti referejt għal bżonn li hemm bżonn ikun hemm kooperazzjoni bejnek bejn il-Kummissarju anke il-Parlament Ewropew. Inti l-ħin kollu tirrepeti dan dan ma jisorprendini għax inti ilek issa mitlandek ħafna esperjenza mill-Parlament tal-Greċja. Tkellimt fuq il-politika marittima integrata u l-blue paper tal-2007. Inti semmejt dan din id-dokument fil-bidu xtaqtek s-satti naftet iktar dettalja li flima eh, fażi qed tal-implementazzjoni qegħdin x'fejn imorna ħażin għal xiex u x'se tagħmel biex tirranġa l-affarijiet, x'se jkunu l prioritajiet tiegħek u x'qed jiġri bil-European Atlas of Disease, x'sar minnu dan l-atlas? Iva, grazzi ħafna, sur tsakos. Jena sodisfatta l-fat li inti saqsejt mistoqsija fuq il- l-IMP tal-Unjoni, għalaw mistoqsija, u għalix le, għanna nitkelmu fuq, għaxek nitkelmu għonek fuq politika ġdida, nti semmejtu kol il-Green Paper u l-Blue Paper li diġa daħlu fis-seħ aħna rridu niskuraw li eh, il-kooperazzjoni xirqa edem mal-komissarju l-oħra li tkun teżistu kol sinerġija il-politika marittima integrata, jekk din irridu nimplementaw kif suppost, tkun tinvolvi wkoll DGs differenti u kummissarji oħra. Ġifier nitkan fuq DG Transport, DG Environment, DG Relax, G Internal Market fost l-oħrajn għax kollha jidħlu f'din il-politika marittima integrata. Issa, kif naħsibha jiena fuq din l-IMP? Nuża kelma waħda, nuża l-kelma encouraging, li tinkoraġġina. Aħna żviluppajna, laborajna strumenti ġodda, għandna il-Maritime Spatial Planning, għanna il-proċedura dwar um, sistema ta', ta sorveljanza integrata, sistema importanti ħafna u għanna il-tarif eh, dwar um, l-ibħra issa kelmtejn dwar l-atlas li jinti semmejt. Dan huwa proġett ambizzjuż mhux ftit u nispera li nkun nista intikom iktar eh, tarif matul din is-sena. Nixtieq li noħorġuh dan l-atlas eh, tal-ibħra kollha fl-Ewropa u naħseb li eh, kulħadd jaqbel kemm huwa importanti mhux biss se jkun bżonn jus għal sajt, għat trasport, għal politika tal-ambjent, għal kulħadd. Għalhekk jiena nispera li fir-rebbija nistantikom eh, nistantikom aħbar iktar konkreti dwar dan. Grazzi. Għandek xi mistoqsija supplementarja? Iva, nirringrazzjak. fuq l-IMP risposta tiegħek inti qed li hemm bżonn li tikkoopera ma' kollegi oħrajn u anki diġi oħra. Speċjalment meta wieħed qed jitkellem fuq trasport maritimu huwa sur kalas li eh, naħsbu jkun responsabbli. Inti m'intix imħasba li forsi hemm affarijiet li jiġu repetuti jew inkella forsi jkunu kompetenzi ta' tnej, per eżempju, il-portijiet tnafu kemm huma importanti għat-trasport imma anke għall-kummerċ marittimu. Imma hawnhekk Qed nitkellmu fuq il-portijiet li jservu bħala posta transitu għal min jistat. Jiena nispera li ma jkunx ma hemm konflitti ta' dan it-tip, ma jkunx hemm disgwit. Għalhekk irrid nikkoopera naħdem fit ma' sur Kallas. il il-kommissarju responsabli tal-AMP huwa wkoll il-president ta' grupp li qiegħed jistudja kif tiġi implementata din il-politika mingħajr il-fatt li jiġi repetut ix-xogħol minn min, komissarji differenti aħna ġifir qed naħsbu bisħieħ għal din biex nikoperaw flimkien, L-Unjoni għaddeja minn eh, periodu kritiku ma nistawx nibqaw ċiċibeqi naraw li nħallu l-konflitti jiġru u ma naġixxux. L-Unjoni għandha iktar minn 200 port. Jiena se nagħmel għal mutijaj u nafu wkoll is surka la se jiġi aċċettat minn dan il-Parlament se jagħmel għal mutijaj ukoll. L-affarijiet li għandhom x'qasmu miegħu jgħam se nindaħallu. Grazzi ħafna, Sinjura Tika għal-minuta. Uh, Doamnă comisar, începând nċepun 1 Januarja 2007, u cu aderarea României și a Bulgariei, Uniunea Europeană are acces direct la Marea Neagră, ținând cont de importanța geostrategică. Meta l-Rumanija u l-Bulgarija daħlu fl-Unjoni Ewropea kellna aċċess għal Bahar l-Iswed u anka għad-Danubju id-Danubju wkoll jaqadna għal Bahar l-Iswed. Issa, f'dan ir-rigward, inti x'miżuri qiegħda tippjana biex tintegra mod aħjar il-Bahar l-Iswed fis-CFP. X'pjanijiet għandek għal Bahar l-Iswed? Fuq il-website tal-Kummissjoni tal-sajt u l-affarijiet marittimi m'hemmx xejn ippjanat, ma hemm l-ebda Eh, informazzjoni li tajdinna x'ser jiġri fir-rigward tal-Baħar l-Iswed. Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Minix konxja tal-aħħar punt li semmejt inti, serna analizza dan il-punt, jena grata li inti semmejtu, ser nitċekja ma' direttorat tiegħi nara x'nistgħu namlu. Il-kwistjoni tal-Baħar l-Iswed hija ferm importanti. Din hija kwistjoni serja hija responsabilità kbira għaliex din hija żona relattivament ġdida għalina. Għanna żewġ pajjiżi, ir-Rumanija u l-Bulgarija u aħna qegħdin nippruvaw napplikaw din il-politika. Sissa sa fejna fien applikajna din il-politika għal żewġ speċi. Applikajna l-politika tal-maniġjar tas-sajt tagħna għal żewġ speċi biss fil-Baħar l-Iswed. Mhijiex faċli għaliex m'hemmx biss żewġ pajjiżi madwar il-Baħar l-Iswed, hemm pajjiżi kbar madwar il-Baħar l-Iswed bħal pereżempju t-Turkija, ir-Russja u l-Ukrajina. Jina staqsejt għal-figuri u għaluli li 85% tal bit fil-Bahar l-Iswed jiġi mamul minn uh, bastimenti torok li mumiex parti mill-Unjoni Ewropea u għallu rridu nikkooperaw b'mod aħjar magħhom biex niksbu riżultati aħjar il-Bulgarija, il-Rumanija u t-Turkija huma irrappreżentati fil-GFC il-Kumitat Ġenerali tas sajt għal mediterran Dan jista' jirriżolvi ċertu kwistjonijiet dan il-Kumitat. Nispera li jkollna kooperazzjoni aħjar fir rigward tal-Baħar l-Iswed fil-futur. Hemm modi kif nistgħu nagħmlu dan bħal pereżempju kooperazzjoni ekonomika l-Unjoni Ewropea hija involuta f'din il-kooperazzjoni ekonomika li tkopri il-pajjiżi kollha ta' madwar il-Baħar l-Iswed. Nistgħu ngħidu li jkollna ta' suċċess issa f'dan ir-rigward. Hemm modi oħra ta' kif kif nikkooperaw ma' dawn il-pajjiżi, però jiena ser nanalizza iktar dan fid-dettall. Ma nistawx inkunu ta' suċċess jekk il-pajjiżi l-oħra ma jiġux involuti. B'żewġ pajjiżi biss mhux se niksbu xejn għaliex dan huwa baħar enormi hemm kwistjonijiet bħal pereżempju politiċi u ta' enerġija fost l-oħrajn. Kummissarju nominat. Jiena nispera li nistan isek bħala alleata għal l-ewwel strateġija għal baċċir ta' Danubju li għadha ma ġiet żviluppata sissa fir-rigward ta' CFP, maħniex qed nitkellmu biss dwar il- is u hekk hemm ukoll politika marittima, inti xi pjanijiet għandek biex tiżviluppa partijiet u ukoll partijiet fuq uh, ixmajjar fi zoni marittimi tal-Unjoni Ewropea jiena wkoll qed nitkellem dwar turiżmu kostali. Hemm fondi strutturali li xi pajjiżi japplikaw biex jagħmluhom ħafna iktar kompetittivi ekonomikament. Oħrajn eh, japplikawhom għal anijiet ta' żvilupp reġjonali. Xi pjanijiet għandek għal politika marittima integrata eh, banijiet orizzontali? Dek minuta. Inti irreferejt għad Danubju u l-iżvilupp fil-baċir ta' Danupju dan mhuwiex responsabilità di mhijiex responsabilità tiegħi għax taqa' taħt l-iżvilupp reġjonali. Però ovvjament aħna interessati f'dan kollu għaliex skont il-kwistjoni ta' tniġġis 50% tal-fosforu fil-Bahar l-Iswed ġej mill-ilmijiet eh, ta' Danubju, ta' xmara ta' Danubju. Issa jekk irridu nitkellmu dwar politika ambientali fil-Bahar l-Iswed, irridu nanalizzaw il-kwistjoni tal- baċir tal-taxmajjar u dawn xmajjar li jarmu fil-Bahar l-Iswed. Naħseb li din il-politika tista' tgħin biex ikun hemm maniġjar integrat tal-baħar jekk ikonna sistema integrata ta' sorveljanza jekk ikonna pjanar speċjali integrat għall ipra nkunu nistgħu nintegraw dan l-attivitajiet biex ma jkunx hemm eh, xogħol doppju. U bekk inkunu nistgħu niksbu l-aħjar riżultati. Is-Sinjura Bilbaw. Grazzi ħafna. Sinjura Damenaki għal kjerifika tiegħek. Jiena naqbel mal-politika ta' deċentralizzazzjoni ta' CFP fil-fat il-trattat ta' Lisbona jisemmi sussidjarjetà, inti tkellim dwar il-sigurtà tal-libra tal-nies tal-bastimenti tagħna. U tkellim dwar kontinwità ma fil-rigward ta' ma' pajjiżi terzi. Issa f'dan il-qasam għandek tkun taf li għandna problema kbira ma' Somalia, ma' ftejn ma' Somalia u il- eh, ċer tal-bahar li edin eh, jistadu fil-bahar Indjan, ħafna minnom fostom xi bastimenti baski Piċċaw vittmi ta' piraterija u dan kien ukoll eh, diskurs fil-Parlament tagħna. Jien għandi domanda tiegħek dwar dan minħabba l-fatt li l-operazzjoni Atlanta qed tipproteġi biss vapuri tal-merkanzija din tista' tiġi estiża għal eh, bastimenti tas-sajt inti x'taħseb dwar dan il-ftejm u xi protezzjoni tista' tingħata lil bastimenti li qegħdin jistadu fil-Baħar Indjan. Grazzi ħafna, nitlobkom eh, il-membri tal-Kumitat tat Trasport żommu mal-ħin tagħkom. Żewġ minuti, signora Damanaki. Iva. Signora Bilbao, nishtiq nirrispondi għad domanda tijak billi najdlek li l-Unjoni Ewropea għanda tassigura li dawn il-bastimenti jistaw ikunu protetti u jistadu b'mod sikur uh, anka fil-viċin eh, tal-kosta tas-Somalja. Dan huwa ftehim importanti ħafna naħseb li l-industrija tas-sajt tixtieq li jkun hemm dan il-ftehim għaliex temmen li ser iżid iktar sigurtà. Il-piraterija hija kwistjoni diffiċli. Il- Uh, vapur bask li inti referejt għalih jekk jien minix sejra żball ifisser li hemm 273 uh, baħri li waqgħu taħt idejn dawn il-pirati. Dawn huma problemi kbar, problemi li qed jiffaċċjaw il-familji ta' dawn in-nies. Għandek raġun, Sinjura Bilbaw f'dak li għed, l-istati membri qegħdin jippruvaw isibu soluzzjoni għal din il-problema jina bat rappreżentanti fil- Eh, headquarters tal-operazzjoni Atlanta fir-Renju Unit għad niprovaw naraw x'nistgħu nagħmlu pajjiżi bħal pereżempju Franza tipprova eh, tibat escorts speċjali għal bastimenti tagħha. Xi escorts qed jasbu li ser ikollhom ukoll armamenti fuq il-vapuri fuq il-bastimenti u ser nipruvaw ikonna dawn il-vapuri uh, li uh, jintbattu mal-bastimenti tas sajt uh, fuq bażi regolari. Signora Bilbao, jien nixtieq nirringrazzjak u nitolbok tieħu konsiderazzjoni l-pożizzjoni tal-Parlament meta titlob għal kooperazzjoni iktar wiesa tal-operazzjoni Atlanta li skopri wkoll uh, bastimenti tas-sajt. Signor Damalaki tixtieq tirrispondi le? Tajab ħafna. Tajjeb mela issa naddu għad sur tusas għal minuta. Il-natura internazzjonali tal-industrija tal-, ehm, dbaħir jitfisser li l-Organizzazzjoni Internazzjonali darbu importanti ħafna stilab u L-IMO u l-unkla suma ferm importanti f'dan ir-rigward iridu nżommu f'moħħna dawn ir-ruoli ċentrali li għandhom. L-istrateġija tal-politika marittima integrata u il-politiċi nazzjonali marittimi għandhom issaħħu u jżidu l-kompetitività tal l-industrija ehm, tal-tbaħir e, u maħelsu mill-kabotaġ u hemm ħafna sussidi u dan qed iżid il-profitti tal-industrija tas-sajt ta' sidin tal-bastimenti u tal-monopolju li għan fis settur pero fil rigward tal-ħaddima f'dan il-qasam dawn edin jiġu mkeċija minn fuq e, e dawn il-bastimenti, il-kondizjonijiet tagħhom ta' xogħol madhomx tajbin, ix-xogħol qed isir iktar intensif, għal hemm ħafna iktar problemi fil rigward ta' sigurta u saħħa. Il-problemi wkoll huma marbuta ma' protezzjoni ambjentali. Jiena naħseb li din politika kellha impatt negattiv fuq il-trasport marittimu u għamlet sara kbira lill-istrata soċjali u dawk in-nies li jgħixu f'żoni remoti. Kif tista tiġustifika dawn it-tax breaks għaliex din issa saret parti mill leġislazzjoni ta' 27 stat membru u qed jappoġġa l-kapital tal eh, tad tbaħir u għet iġib eh, kummerċ kbir u Inti xi taj dwar dawn in-nies, dawn il drittijiet ta' dawn in-nies fis-settur tal-industrija. Sur sas inti ħlejt il-ħin kollak ta' domandra supplementari tiegħek. Il-Komissarju, jiena naqbel ma' Sur Tussas il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fil-rigward tal-liġi tal-ibħra eh, għanda tiġi irrispettata l hemm ukoll għandu rwol importanti ħafna xilab u aħna rridu nirrispettaw dan ir-rwol u nikkooperaw flimkien magħhom. Jiena ma nemminx li dan qed jikkontradixxi b'xi mod jew imur kontra l-fot li l europi għanda għandha bżonn ta' MP. Al kontrarju għandna naħseb li din hija tajba ħafna fir rigward tal-politika tagħna marittima li xtejna niksbu l-aħjar riżultati. Na mhux nidħol wisq fid-dettall dwar il-politika ekonomika u l-politika ta' taxxa. Il-prinċipju tal-kollegiality fih dan il-Kummissjoni Ewropea uh, naħseb li ikoprini f'dan rigward u jgħini. E, irrid naraw ukoll f'rigward tal-MP x'responsabilitajiet għandi u jien għandi dritt nitkellem dwar dan is-sur tussas aħna. Kaxi ta' dawn il-kwistjonijiet, però ma nistax nitkellem dwar ċertu e, punti minħabba il woli li għandi jena, pero ma jfissirx li jena ma naqbilx e, mal-kwistjonijiet. mal kwistjonijiet Jiena ser nibda dialogu flimkien ma' trade unions dan huwa dak kollu li nista' nofrilek bħalissa. Sissa ma kienx hemm dialogu flimkien ma' rappreżentanti tal-industrija tas-sajt u tal-dbaħir. Eh, u naħseb li dan huwa dinja li ktar ħaġa li nistgħu nagħmlu u nifformaw l-aħħar konvenzjoni tal-ILO li tkopri id-drittijiet tas-seafers. u tal-bahara ġifiri sa xiftit ftit snin ilu kien hemm eh, xi firmar fir mow, mal-IMO, però mhux l-istati membri kollha għamlu hekk, mhux l-pajzi kollha għamlu hekk, jiena sar naħdem għal eh, kummissarju rilevanti biex nasiguraw li dan il-ftejma l-IMO jiġi iffirmat. Inti għandek id-dritt għal 30 sekonda għal eh, domanda supplementari. Forsi, mandiċ najt iktar dwar domanda li ma, dwar xaġa li ma taqax taħt il-portafol tijak, pero jina naħseb li jen problema serja ħafna fil rigward tal-protezzjoni tal-ħadima fuq il-bahar u protezzjoni tal-ambjent. Samid tmeninijiet, sal-bitu tmeninijiet, u għamaruf sawa li fil-Mediterranu fil-Baltiku, em incidenti eh, terribli eh, eh, fil rigward tal-bahir U din hija xi ħaġa li qed tagħmel sara kbira lill-ambjent. Se tagħmel xi ħaġa dwar dan biex jifqu dawn l-inċidenti tal fuq il-baħar. Konformi mal-prinċipju tal-kolleġjalità jiena se nagħmel dak kollu li nista' sur Njur Tusas, se nagħmel dak kollu li nista' jiena per nirrispetta l-prinċipju tal-kolleġjalità fil-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea u jekk najt iktar dwar il- kwistjonijiet li ġaw fuq il baħar per eżempju, il-kwistjoni ta' l-Erika, eh, kummissjoni oħraj, kollegi għajdu li li jena edin nidħol fil-kompetenza ta' kummissarju oħraj, per eżempju, il-kummissarju Kallas. Grazzi ħafna, il-kellim li mis hija s-sinjora Rosba għal-minuta. Uh, uh, Grazzi. Din hija kwistjoni diffiċli ħafna speċjalment se taqa' fl-aħħar tal-lista tal-kellima. Jien ser nitkellem dwar il-sajt. U importanti li nippreservaw ix-xogħlijiet lokali. Jiena hekk mhux qed nitkellem dwar industrija kbira ħafna iżda dwar dik żgħira inti tixtieq tagħmel kwoti li tagħtihom lil eh, ċertu sajjida flok li l-industrija l-kbira jien nixtieq nkun naf ukoll jekk inti tixtieq li jkun hemm eh, żoni ta' konservazzjoni għal eh, ħut żgħir biex bekk dan il-ħut żgħir jkollu ċans li jikber mingħajr ebda xkiel. Xinarda ma nakkel żewġ minuti. Jiena ser nibda billi nirrispondi l-aħħar domanda tiegħek li għaf naħseb ferm importanti u importanti ħafna nipproteġu l-ħut iż żajr Għaliex jekk aħna ma namlu xek jiena naħseb li r-riżultat tas sajt ser ikun wieħed ħażin. Ovvjament għandna bżonn ta' mapping tajjeb għal eh, fejn dan il-ħut jista' jikber u jirriproduċi. Għanna bżon ta' protezzjoni speċjali li uh, tkopri dawn iż-żoni fejn il-ħut jirriproduċi u jikber. Hemm perjodu partikolari fejn il-ħut iż-żgħir ikun deli ferm delikatu allura maħabba fek rridu namlu protezzjoni ta' dawn iż-żoni. L-istati membri rridu kol jaraw kif ser iqasmu l-allokazzjonijiet tagħhom skont l ispeċi differenti. L-istati membri jistu jużaw l-kwoti b'mod li jappoġġa il-bastimenti iż-żar. il bastimenti iż żar fuq livell ċentrali aħna ser nagħmlu kollu li nistgħu biex nassiguraw li l-politika tagħna tipprovdi l-aħjar għodda u l-aħjar fondi għall modernizzar tal-bastimenti eh, il-ġodda. Naħseb li dan huwa l qofol tal-kwistjoni kollha, għandna bżonn bastimenti żgħar moderni bl-aħjar tamir u li jużaw l ajjar teknoloġija, jridu jkun jafu eżat xtip ta' ħut qed jaqbdu, e, x'daqsu, jridu jiċċekkjaw e, jekk qed jaqbdu ħut żgħir, jridu jagħmlu monitoraġġ tad-diskard, rimi tal-ħut, ġifieri u aħna rridu nassiguraw li dan kollu qed jinkiseb. Grazzi domanda supplementari għal minuta. huwa tajjeb ħafna li nirrispettaw il-ħut żgħir u kol il iż żgħar, jien nixtieq nistaqsi din id-domanda. Inti tixtieq titratta l-kwistjoni ta' dumping tal-ħut għaliex Għawek rridu namlu rekostruzzjoni ġdida ta' sistema kollha tal-kwota. Inti għandek xi soluzzjoni għal din il-problema? Signora Rosba? inti qed tgħidilna dwar l-esperjenza pożittiva ta' Danimarka bħalma probabbilment tafu il Danimarka ipprojbixxiet il-rimi tal-ħut diskard għal kollox. Però dan ma jistax isir b'mod faċli f'pajjiżi oħrajn. Ah, dak li qed nagħmlu fir-rigward tad-diskards rimi tal-ħut, ġifieri qegħdin Nallawrizzaw il-politika tal-overgrading, aħna ma ridux li jkun hemm li jintrema fil-bahar u jinżammu biss il-kbar. Issa f'rigward tal- dokument eh, ta' riforma ta' CFP, il-kwistjoni ta' diskars li jina kontenta li jinti semmejt, et tiġi trattata mod serju ħafna. Jina naħseb li għanna bżon ta' politika iktar effettiva fi rigward ta' diskards tal-ħut. Jekk sajiet et jimmira biss speċi waħda partikolari, allura rridu nanalizzaw jindirizzaw miżuri speċjali għal tip ta' tamir tal-sajt li kunet juża. Jekk kunet juża iktar minn jaqbad iktar minn speċi waħda, irridu noqogħdu attenti għal politik li, li kunem politika iktar stretta f'rigward tad discard jiena naħseb li d discards iridu jitwafqu għal dejjem. Problemi kbar m'hemmx biżejjed ħut u ma tagħmilx sens u hija inetika li jintrema il-ħut lura fil-bahar. l kellim is-sur De Grandes għal minuta jekk joġbok. Kummissarju nominata fir rigward tal-politika ta' trasport l-aħħar parlament falla darba u kien ta' suċċess darba oħra l-Unjon Prea kien ta' suċċess permezz tal-pakett Erika Tlieta kien ta' falliment però fir rigward tal-liberalizzazzjoni tal-partijiet biex ikunu biex ikunu kompetittivi l-partijiet irid ikunu pjattaformi intermodali li kollom simbjozi bejn modi differenti ta' trasport. Inti fil-kompetenza tijak għandek xi pjanijiet biex jiġu modernizzati l-portijiet din id-direzzjoni, żewġ minuti għal risposta. l-aspett ekonomiku tal-politika tal-portijiet tagħna u il-kwistjoni tal-ownership ma taqax taħt il-kompetenza tiegħi din taqa taħt il-Kumitat ta' Trasport u Digital um, ehm, Transport u ovvjament il-Kummissarju re relevanti. Jena nixtieq ninsisti però fuq kif nistaw na nikombinaw l-IMP, il-Politika Marittima Integrata, u naqdu għamal Eh, sigurtà tal-portijiet, l-aċċess għall portijiet u l-żieda fit-trasparenza. Aħna rridu nikkonsolidaw dawn il-kondizzjonijiet għaliex għandhom impatt fuq is-sajt eh, ukoll. Jiena għandix informazzjoni dwar dan, dwar il-pjanijiet ta' Digi Transport u il-Kummissarju ta' dan il-trasport. Aħna diskutejna din il-kwistjoni fil- kulleġġ tal-Kummissarju Eh, tal-Kummissarji li ser jiġi eh, konfermat. Is-Sur Barroso qal li s-sena d-dieħla il komissjoni Ewropea kollha kemm jien partikolari però il-Kummissjoni kollha kemm hi ser titkellem dwar eh, State Aid Ports u ser ikunem hemm it-tieni rapport dwar l tletajiet pubbliċi u jiena naħseb li ser niksbu laħjar aħjar riżultat possibbli, però ma nixtieqx nidħol fil-kompetenza ta' kummissarji oħrajn. Sur De Grandes, domanda supplementari, grazie signora President. Grazie ta' risposta kummissarju nominat. Ħafna minna mandomx idea ċara ta' x'inhi l organizzazzjoni eżatt tal-dawn id-DGs li semmejt. Jiena nispera li inti tikkopra b'mod effettiv u jkun possibbli li aħna niksbu politika Ewropea f'dan il-qasam u nispera li l kulleġġ kollu kemmu ser jaġixxi b'mod tajjeb. Kummissarju nominata, jiena naqbel bisħiħ li aħna għandna bżonn li nikjarifikaw u nilimitaw l-kompetenza biex bekk nkunu nistaw nikzbu l-aħjar riżultati possibbli. Jiena nixtieq nassigurakom però li mhijiex eżattament problema waqt il-Kummissjoni eh, ta' qabel naf li inti ilekaw u għandek ħafna esperjenza kien hemm steering committee li jinkludi l axar kummissarji inkluzu kol il-Kumitat ta' Trasport u s-Sur Borg kien il-Komissarju l-Affarijiet Marittimi li kien qed imexxi u tratta il-kwistjonijiet kollha f'dan ir-rigward eżattament kif kif seħew. U jien nista' nassigurakom li jekk jiena insir kummissarju jiena presedi il-Steering Committee u nagħmel dak kollu li nista' u li ma jkunx hemm l-ebda konflitt ta' kompetenza. Nixtieq ngħid xi ħaġa oħra biex nirrispondik. L-iktar ħaġa importanti iktar mill preżenza tiegħi f'dan ir-rigward hija il-preżenza ta' Sur Kallas u id-DG stana, għalix id-DG stana irridu jaħdmu fl-imkien, ma rridux li jitlu fil-kompetenzi ta' xuxin, pero jaħdmu mod komplementari. E, forsi kunem complementary service group u dan il-service group ikun jista' jassigura li dawn il-DGs jaħdmu fl-imkien. Din hija kwistjoni li ser twassanna li ikonna um, politika marittima integrata. Grazzi ħafna, aħna fil-spiċajna eżattament fil-ħin, skużawni li jena kwan ftit stretta fuq xi membri, pero aħna kena ħin limitat u ridna nżommu mal-ħin. Issa jiena ser naddi il-kelma li l-Kummissarju nominata għal seba' minuti biex tikkonkludi jekk tixtieq tagħmel dan. ukoll nixtieq ngħidilkom li fissjaw nofs aħna ser nintaqgħu f'kamra wieħed ħamsa il-viċi president u l koordinaturi u l-uffiċjali ta' gruppi politiċi u ħadd iktar biex nagħmlu l-assessjar tal-tasmija. Ek jogħġbok. Signor Damanakis, grazzi ħafna. Signor President, jena nishtiq nirringrazzja l buro għal dak kollu li għamlu u nishtiq nirringrazzja l membri parlamentari Ewropej li saqsawni domandi, nirringrazzja koll l dawk li ma saqsawx domandi u għadu jisimaw bil-paċenti kollha għal risposti. Jena nemmen f'dak li qed ngħid meta ngħid li nirringrazzjakom għad-domandi tagħkom għaliex id-domandi tagħkom koprew kwistjonijiet importanti u tarawni l-opportunità biex inħossni li kien tajjeb li jien għamilt dan eh, eh, ix-xogħol kollu minn qabel u studjajt daqshekk fir-rigward tal-portafol tiegħi. Kolli ngħid li meta jiena tali dan il-portafol, kontet nibza minħabba id detal tekniku li kien ser ikolli eh, nanalizza, pero jiena ikolli najt li jem ċertu loġika u la darba aħna nkunu ċari fil rigward ta' prinċipji li rridu nirrispettaw kollox isir ħafna iktar faċli għal kulħadd. Intom saqsejtu dwar kwistjonijiet li ser jiġu diskussi meta niddibattu ir-riforma ta' CFP, il-Kumitat tal-Sajt qed jipprepara rapport fuq il-Green Paper li ser tkopri rapport tal-Green Paper il-Sinjura Neves edha hawnhekk illum u jiena ser inkun nista' nagħtik tal-informazzjoni fuq l-emendi. Jiena naħseb li rapport ta' Senior Level ser jgħina u ser jkollu rwol importanti ħafna fil-sena li ġejja u ser jgħina niksbu l-aħjar riżultati. Fl-aħar Fi sena li mis aħna rridu nimiraw fil-oli l-2010 hija sena tal-biodiversità u nemmen li il-Komissjoni tana u l-Kumitat ta' kom li għamlu kontribut importanti Biex bekk aħna nkunu nistaw nilħu din l-sfida, irridu namlu kontribut biex nipreservaw il-biodiversità tal-pjaneta tagħna. 70% tal-pjaneta tagħna hija magħmula minn ibħra u oċeani u għaldaqstant aħna u qed nuru responsabilità kbira. fil tal-politika tas-sajt u l-immaniġjar tas-sajt, nistgħu analizzaw dan kollu fl-imkien artiklu 43.3 ta' trattat jagħti l eh, komissjoni l-possibilità li tieħu deċiżjonijiet fil-qasam tas-sajt ser napplikaw artiklu 43.3 b'mod strett ħafna biex nassiguraw li il-Kumitat Parlamentari tagħkom jiġi involut di reglamentazzjoni fuq kwistjonijiet tekniċi għax ħaġa li ser nibdibattu fl-imkien fix-xhur li ġejjin din ser tiġi sottomessa għal kumitatu u ser nidu in konsiderazzjoni dan kollu b'mod serju. U mhux ser nagħmel ebda preġudizzju fuq it-trattat, dan kollu ser jiġi diskuss hemm ħafna kwistjonijiet, uh, diskussjoni fit-tul dwar preżenza uh, internazzjonali tal-Unjoni Ewropea, jiena nemmen li l preżenza internazzjonali tagħna hija ta' importanza kbira u jiena nemmen li l-Parlament Ewropew kellu rwol importanti ħafna fin negozjati ta' ftehim bilaterali f'rigward tas-sajt. Aħna rridu nsaħħu l-wol tal-Parlament Ewropew u ser nagħmel dak kollu li nista' biex nagħti spinta lil dan ir-wol. Jiena ngħid li m'hemm l-ebda dubju li jiena ser natikom l-informazzjoni kollha jien ukoll edha a dispożizzjoni tagħkom biex inkellimkom qabel u wara kull ftejm internazzjonali. Aħna wkoll ser nieħdu deċiżjonijiet f'konformità mal-prinċipju tal-kolleġjalità u wkoll fih dan il-qasam tal-qafas tal- eh, eh, qafas tal-ftejm il-ġdid. Jiena iktar kmini għettilkom kollegja xinħosni li għadni membru parlamentari, pero minix. U ħafna membri parlamentari Ewropej irreferew għal deċentralizzazzjoni tal-teħid eh, tad deċiżjonijiet dinja dan huwa punt delikat ħafna, suġġett delikat għaliex aħna rridu nirrispettaw it-trattati, però wkoll irridu natu komunitajiet lokali xi lok għal manuvri għal manuvri daqstant aħna ser naħdmu it fit mal-Kumitati tal-Parlament fuq U se għamla kollu nistaw biex nala, Signora President, jien nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tas-Sajt għal darb'oħra, nixtieq nassigurakom li jiena konxja bisjiet jieta responsabilitajiet tiegħi jekk intom taċċettawni jiena konxja tal-fatt li il-Kummissjoni Sarju kummissarju tas-sajt eh, jieħu deċiżjonijiet li jieħu li għandu pad kbir fuq l-għajxin ta' miljuni ta' nies u allura id-deċiżjonijiet tiegħi ser ikollhom impatt fuq miljuni ta' sajjeda u nies kollha li jaħdmu f'żoni eh, fuq il-kosta u jiena ser nipprova nagħmel minn kollox biex nassigura dawn ikollhom l-aħjar għajxin u nagħmel dak kollu li nista' biex ikollna kooperazzjoni tajba u il- eh, sajt ikollu futur sostenibli din l-IMP eh, għanda tikber b'mod tajjeb, tiżviluppa b'mod tajjeb u għanna nikkooperaw ma' komissarju oħrajn fuq l-iżvilupp ta' dan ek nassiguraw li l-Unjoni Ewropea ikolla il-politika marittima tagħha. Jiena twelit fi Kreta il-Minowins kienu l-ewel nies li bnew bastimenti ġewwa l-Ewropa u għal daqstant jinsen se dak kollu li nista' biex ehm, intejjeb din il-politika. Grazzi. Agradezco, agradezco a todos los participantes, agradezco a todos los funcionarios, agradezco eh, eh. jena grata għal daw kolla li ħadu sem, eh, grata kolla l-istaff u għal interpreti Nirringrazzja wkoll lill-Kummissarju nominata tal-li ġiet hawnhekk magħna. Grazzi ħafna e, seduta hija magħluqa. Thank you.